Good morning, colleagues. Um, we're going to begin this morning with point eight. Kollegi, l-odwa tajba nibdew punt 8, prezentazzjoni ta' rapport annwali mis-Sur Giovanni Butarelli, kontrollur Ewropew għal protezzjoni ta' dejta nil il-Giovanni illi sejjer jirrepreżenta dan ir-rapport tal-2015, irċevejtu verżjoni elettronika u hemm ukoll dokumenti stampati kif titlu fis-sala. Bla dubju ta' xejn, is-sena 2015 kienet sena importanti għal protezzjoni tad-dejta bil-ftejn politiku bejn il-kolleġislaturi u l-pakket ta' protezzjoni tad-dejta. Ir-rapport Beck ikopri sena produttiva għall idps f'termini ta' kontroll u anki attivitajiet ta' konsultazzjoni u inti Giovanni hija hawnhekk biex tippreżenta dawn il-kisbiet. Xtaqt najtu ukoll illi sa ħatra tiegħek inti dert qudiem il-Kumitat Libe kemm il-darba meta il-membri ddiskutew PNR, TTIP, il-ftejm Umbrella u riċentement ismiħ dwar il-Privacy Shield u nirringrazzjak għal dawk il-kontribuzzjonijiet. Nifem illi inti se tagħmel stqarrija dwar Privacy Shield nhar it-tnejn u dwar dawn il-kwistjonijiet kollha kien hemm ukoll delegazzjoni għal Washington ġimgħa l-oħra lejn ukoll marru San Francisco u bekk forsi jkun hemm aktar mistoqsijiet ukoll għal dik id-delegazzjoni. Grazzi tal-li qiegħed hawnhekk fosna u bla aktar dewmien jiena natik il-kelma madwar 10 minuti jekk taċċetta mbagħad ikollna dibattitu. Grazzi, Sur President. Rodo għattajba, onorevoli membri ta' dan il-komitat, u grazzi tal-li mil-ġdijt għed it-tuli l-opportunita li neprezenta l-aħħar rapport annwali tal-Kontrollur Ewropew Protezzjoni tad-Data. Għanna rapport innovattiv li huwa konċis, li foka fuq is-suġġetti aktar mill foka fuq il-kompiti u anki juża l-indikaturi ta' laqwa prestazzjoni u anki statistika li għaf l annessi kollega taj Wojciech Fojforski u jiena bekk e, grati ħafna li tim tagħna għal dan ir-riżultat eċċellenti. Xi snin ilu smajna li il-ġenerazzjoni tal-millenju jonfoq għansi għatta 18 il-sija kull-jum fuq eh, l-internet, jara eh, jagħmel l-attivitajiet vari, anki permezz tal-medja soċjali fost oħrajn, u allura li aħna nipproteġu l-ħajja tagħna fuq l-internet hija daqstant importanti palma nipproteġu l-ċittadini tagħna fid-dinja fiżika bekk. Aħna eh, grati ħafna lejn il-Parlament għaliex intom dejjem rejtu kuraġġ biex ikonna tmexxija u anki biex ikonna regoli għal ambjent fuq l-internet. U qabel xejn ir-rod ħajlilek, President, li rapporter u l-Shadows għal GDPR u anki id-direttiva ġdida għal protezzjoni tad data għas settur tal-pulizija u tal-pulizija ġustizzja kriminali. Sena l-oħra kienet l-ewwel sena siħa tal-mandat tagħna rendu kont huwa forsi eh, l-aktar punt innovattiv fil-GDPR u bekk irdu natu rendu kont lilkom u allura bekk aħna publikajna eh, finqas minn mit sen jum tal-ħatra tagħna strateġija ta' ħames snin u b'din l strategija aħna ħadna il-kompetu tagħna u bekk dan kollu darnieh f'azzjoni konkreta biex ikonna wkoll relazzjonijiet ewlenin kemm fih dan l-Unjoni Ewropea kif ukoll lil mill-Unjoni. Bekk aħna ħdimna kull matul is-sena biex ikonna sħubija sħiħa biex ikunu ambasċaturi għal libertajiet u l-valuri tal-Unjoni Ewropea fuq kollox anki qoddim il-kritika li nifaċċaw. Aħna irridu nkunu fuq qoddim fir-riforma u dejjem niġġildu għad-dritt tal-individwu. Ċertament dan huwa moment storiku għal privatezza u tal-ħarsin tad-data. Milux illi il-protezzjoni tad-data kienet xi ħaġa li kienet pjuttost injorata għall-industrija, għall-gvernijiet u forsi anke għal din l-istituzzjoni. Issa, dan kollu huwa ċentru tal-politika, tal-amministrazzjoni, tan-negozju u tal-iżvilupp teknoloġiku. l rapport tagħna qed jispjega l-istat ta' dal protezzjoni ta' data fl-2015. Għedin nanalizzaw il-big data, sikurta, il-frontieri, l-etika, l-izviluppi globali u nispiegaw kif aħna pala autorità indipendenti tal-ħarsin ta' data naraw illi dejjem nkunu proattivi minn qatt qabel. U bħala autorità indipendenti Aħna rridu nikkontrollaw kif id-data tiġi proċessata u natu pariri li dawk li faslu eh, liġijiet dwar kif dawn ipproteġu dejjem id-data. u bekk dan ansibuħ taħt il-regolament 45 zbarra 2001. Aħna nixtiequ illi anki l-protezzjoni tad data ssir xaġa digitali biex bekk ikonna kuntatt mar realtà virtuali u naraw kif norganizzaw il-ħajja tagħna, s-soċjetajiet tagħna u negozji. Il-maġġoranza fosna inħallu ħafna mill-ħajja tagħna u nqattaw l-ħajja tagħna permezz ta' dawn tipi ta' tamir u anki eh, l-applikazzjonijiet li nużaw fit-tamir mobli li nużaw. U allura sena l-oħra s-sottomettajna l-opinjoni tagħna dwar l-aħħar round ta' taħdidiet dwar ir-riforma tal-protezzjoni tad-data. It-tim tiegħi issa qegħdin jaġġornawni illi jidher illi ukoll sitwazzjoni fejn wieħed jista' jiżviluppa il-leġislazzjoni għal referenza faċli f'xi stati membri tal-Unjoni Ewropea u aħna l-ewwel soluzzjoni tal-Unjoni Ewropea illi naraw illi kulħadd ikollu riforma legali bl-implikazzjoni globali biex bekk intom tkunu tistgħu tqablu verżjonijiet differenti tat-test GDPR li qed jiġu negozjati. Sa ġimatejn oħra se noħorġu verżjoni aġġornata, it-tielet verżjoni tal-applikazzjoni bl-aħħar test illi huwa ġġornat. Bekk qed nirrispettaw l rwol tal-leġislatur fil-waqt li niżviluppaw ir-riżorsi tagħna b'mod intelligenti, b'odot prattiċi issa is-sigur tal-privatezza il-volum 59 tal-ġurnal uffiċjali huwa edizzjoni importanti ħafna għal dawk illi għandhom għal album it-trittijiet fundamentali protezzjoni tal-data. Ġimma l-oħra jiena għattajt ġurnata l-Europol biex nispjega kif aħna se nindirizzaw eh, dan il-kompitu u hemmhekk tkellimt ukoll dwar privatezza u l-encryption u dan l-aħħar ukoll preżentajt rapport l-Konsil tal-Ġustizzja u l-Intern u emmek tkellim dwar in-nuqqas ta' kooperazzjoni bejn l-Istati membri biex namlu kol skampju ta' informazzjoni. Bekk id-dibattitu tal-PNR ifakkarna illi għatfadal x'namlu sabiex insibu bilanċ onest bejn eh, liġijiet u l-entitajiet ta' forzar tal-liġi biex jivalwaw eh, data personali u id-dritt ta' privatezza. Bekk fil-jiem li ġejjien se noħorġu bħala dokument konsultattiv toolkit ta' bots ta' bots bħal maħabbart is-sena l-oħra biex bekk fil-prattika nistgħu navalwaw il-miżuri li x'aktar jindaħlu mad-drittijiet tal-privatezza se nippreżentaw metodu b'appoġġ ta' ġurisprudenza wkoll biex ikonna bilanċ fost il-prioritajiet u qabel ma nanalizzaw id-dokumenti, nippreżentaw dokument nixtiequ il-femit tagħkom u anki tal-Kunsill u anki tal-esperti dwar l-utilità ta' tali dokument. Kooperazzjoni DPA u il-Bord ta' Protezzjoni tad data x'ngħidu dwar dan. Aħna sodisfatti u nitu pjaċir illi naraw il-rakkomandazzjoni tagħna dwar GDPR ġew aċċettati par rakkomandazzjoni tagħna illi nħallu wkoll marġini għal DPAs indipendenti biex jiggwidawna dwar kif ir-regolament jidħol fil-prattika. Il-numru ta' atti implementazzjoni u ta' delegazzjoni tnaqsu minn 48 għal 13 biex bekk għanna aktar enfasi fuq id-DPAs mod kollettiv ukoll biex ikunu effiċenti u bekk l-autoritajiet ikunu jistaw jikkoperaw aħjar u allura regolament qed jistabrixxi li DBB illi hija wkoll entita' u mhux istituzzjoni biex tiffaċilita dan il-protest. Bekk il-GDPR huwa punt ta' tluq mhuwiex perfett iżda flimkien ma' 29 grupp ta' ħidma rajna kif kollox jista' jkun lest u se wkoll nofrulkom dokumenti bil-fatti jew lenin li jispjegaw dak li qed isir bħalissa. Però llum aħna qegħdin hawnhekk biex nippreżentaw ir rapport annwali tagħna. Xtaqt ngħid illi kellna xorti tajba fil-bidu tal-mandat tagħna biex nirtu mill-predeċessuri tagħna situazzjoni li taħdem kif suppost, ġifiri kollox huwa b'saħħtu fil-mod kif il-xogħol jiġi proċessat u hemm risorsi tajbin li aħna sibna dispożizzjoni tagħna. Sa dan it-tant kien hemm aktar talbiet għal pariri dwar il-politika mill-istituzzjonijiet u stediniet mill-qorti wkoll għal opinjonijiet tagħna dwar kwistjonijiet ewlenin Brabta Madrid ta' protezzjoni ta' data nemnu illi urejna l-kompetenza tagħna u bekk aħna lesti illi eh, nispjegaw aktar dwar dan. Hemm ħafna statistika fir-rapport tagħna li wieħed jista' janalizza il-kwiet, però nisħaq tliet aspetti mill-ħidma tagħna bħala DPA dan l-aħħar sena. L-ewwel linji gwida dwar il-mobile devices ta' mir eh, mobli u hawnhekk indirizzajna bżonijiet tal-entitajiet Ewropej Iżda kollox irid ikun ukoll prattiku biżejja tal-kontrolluri. Umbagħad l-opinjoni dwar ftejm umbrella ridna nagħtu pariri prattiċi dwar kif intejbu eh, il-ftejim umbagħad fl-aħħar kellna għandna l-opinjoni dwar l-użu propost għall-użu ta' scanning u dana taħt il-EU liża u brabta mal-proċedura ta' azil. Għal-kem għanna kizbit tajbina unek xorta wahda tfadlinna x'namlu id-dritt tal-privatezza jinkludi id-dritt tal-konfidenzjalità u mezzi tekniċi li bijom nikomunikaw dawn evolvu fow ġmielhom sa mid-direttiva ta' l-2002. Bekk riforma attwali hija opportunità eċċellenti biex insibu in post il-privatezza dan l-ambitu bħala parti mis-servizzi u l-prodotti illi aħna nistaw nixtru fuq l-internet. Issa wasal il-waqt illi aħna naraw xanna namlu bħala istituzzjonijiet BEX għal aħħar tas-sena il-Kommissjoni se tippreżenta proposta għal riforma ta' regolament 45 tal-2001 biex bekk ikonna regoli għal konformita għal entitajiet pubbliċi u bekk għanna opportunità li ikonna riforma intom tlabtuna namlu aktar binqas meta qegħdin ovvjament fi żmien ta' austerita u ta' kontroll fiskali bekk istituzzjoni li titati rendu kont trid tifhem ir-regoli u trid tirregola lina nnifisha u allura nistgħu nifokaw fuq forsi każijiet aktar komplessi fil-waqt illi nofru l-aqwa servizz lill individwi Nikkonkludi, Sur President, billi nirringrazzjakom il-koll għal kooperazzjoni li dejjem kellna f'dan l-aħħar sena u nofs is-sodisfazzjon tagħna f'dan ix-xogħol huwa illi aħna naħdmu flimkien magħkom fuq il-protezzjoni tad-data. Aħna dejjem se nagħtukom rendu kont fil-rigward ta' strateġija tagħna biex aħna nimmodernizzaw il-mod kif aħna inħarsu d-data u biex ikonna kapitlu ġdid dwar il-protezzjoni tad-data. Aħna impenjati biex inkomplu nibnu fuq dak li għana fis-snin li ġejjin u mill-ġdid fisem il-kollega tiegħi nirringrazzjakom għall-attenzjoni tagħkom illum. Grazzi. Grazzi ħafna Giovanni. Kollegi, għandna żewġ kwistjonijiet hawnhekk, ir-rapport strutturali u l-attivitajiet eh, li jorbtu ma' dan u mbagħad diversi kwistjonijiet importanti li jintom ovvjament għandkom imponjoniet dwarom Bekk Forsi nista' nibda billi nisma' l-koordinaturi jekk huma lesti. Sur Sinjura Holmajer. Grazzi, Sur President. Sur Buttarelli, inti fissirt eh, u uh, spiegajt l-attività internazzjonali tiegħek. Xtaqt inkun naf dwar ir-reazzjoni li kellek minn pajjiżi oħra meta l-Ewropa trid tkun ta' mudell ta' eżempju għal pajjiżi oħra lix normalment pajjiżi oħra jew kontinenti oħra huma sensittivi immens meta jibdew jisimaw li xi ħadd huwa l-aqwa eżempju u oħrajn ma tantx huma ta' eżempju bekk xtaqt inkun naf x'tip ta' reazzjonijiet kellek fil-rigward ta' kummenti li inti semmejt dwar il-pajizi l-oħra? Kif tinkludi l-uffiċu tijak pal eżempju tajjeb? Umbat, dwar situazzjoni esistenti internazzjonali, il-kriminalità organizzata, terrorizmu, il-kriminalità serja. Aktar u aktar sejri naraw progress tekniku permezz ta' computers intelligenti, algoritmi, etc. Ġifir, kif qiegħed is li rwol tat-teknoloġija fil-protezzjoni tad-data. U biex nidentifikaw kriminali jew eh, dawn li huma kriminali potenzjali. Grazzi. Signora Sipil. Grazzi, Sir President u grazzi għal dan ir-rapport il ġdid mill-Kontrollur Ewropew għal protezzjoni tad-data naħseb li l-attivitajiet diversi dejjem qegħdin juru aktar u aktar li hija xi ħaġa pożittiva li fuq livell Ewropew għandna protezzjoni tad-data u għanna direttivi u dispożizzjonijiet, pero din mhux l-unika sfida dimna. Kull miżura u f'kull diskussjoni dejjem irridu nikkonsidraw jekk il-protezzjoni tad-data tippermettix il-protezzjoni tal-ħajja privata. Ċertament, situazzjoni komplessa din għaliex mhix biss kwistjoni ta' kif niddeċidu dwar miżura waħda u jekk toffriġ bilanċ tajjeb bejn il-ħajja privata u s-sigurtà, iżda in-numru tant kbir ta' miżuri iwassal għal problemi brabta mal protezzjoni tal-ħajja privata sa' ċertu punt. Bekk jiena nisħa illi għatem xi tħassib dwar miżuri fir rigward ta' sigurtà, politika ta' sigurtà. Inti referejt għad-data ta' titjiriet u anki l-encryption ta' fuli din għadha problema dawk li wet u l-attakki Pariġi ma użawx azzjoniet kriptati, użaw biss SMSs u għodot eh, oħra normali tal-medja u bekk irdu nikkonsidraw din il-possibilità. Iżda ċertament il-konfidenzjalità u rispett tal-privatezza xorta waħda fis-sfera digitali hija xi ħaġa importanti u anki allura l-element fejn aħna nużaw messaġġi kriptati. Umbat jiena tkellimt ma rappresentant mill-Europol u hemmhekk ħadt l-impressjoni illi din ukoll jikkonsidraw x'tipi oħra ta' investigazzjonijiet jistgħu jsiru. U allura maħniex aħna kontra azzjonijiet ta' messaġġi kriptati. Però punt ieħor għandna dan eh, direttiva bażika dwar protezzjoni tad-data iżda xorta waħda il-Kummissjoni qed tinnegozja il-Privacy Shield u forsi inti tista' semminna għalfejn hemm bżonn din il-Privacy Shield jekk għandna ir-regolament u nixtieq inkun naf bħala kontrollur, bħala autorità, intom se toħorġu opinjoni dwar dan. Aħna din il-ġimgħa se ngħaddu riżoluzzjoni fuq is-suġġett bħala Parlament, pero opinjoni mill-awtorità tiegħek hija xi ħaġa meħtieġa, grazzi. Iva naħseb illi nhar it-tnejn fil-fatt is-sur li semmina illi se joħroġ opinjoni dwar Sinjur eh, dwar il-Privacy Shield, is-Sinjura Ernst. Grazzi, grazzi għal ħidma tagħkom u anki għal kooperazzjoni kostruttiva li aħna żviluppajna dwar l-IDPS tafu irridu nissuktaw b'dan il-mod. Żewġ punti, ir-regolament bażiku anke id-direttivi dawn se jiġu trasposti ċertament neħtieġu eh, iż-żmien biex bekk istati membri jkunu se jagħmlu hekk u jrid ikollna kontrolli sabiex naċċertaw illi saru l-passi meħtieġa sabiex kollox jitwettaq kif suppost. Il-kooperazzjoni bekk kif qegħdin tippjana għalija biex bekk l-istati membri tassew jimplementaw l-affarijiet kif suppost. Punt ieħor issa. Għandkom aktar responsabiltajiet, partikolarment brabta mal-Europol. Kien importanti li nżidu supervizjoni possibbli iżda konna xettiċi mhux biss dwar li DPS iżda anki bħala Europol il- funzjonijiet huma eh, kaxxa sewda sfortunatament meta jkun hemm il-bżonn. U supervizjoni hija xi ħaġa pjuttost vaga bekk taħsbu li għandkom dak li għandkom tassew bżonn għal responsabiltajiet illi eh, jaqgħu taħt il-kappa tal-awtorità tagħkom. Mbagħad punt ieħor. Nkirridu nkunu onesti għanna situazzjoni surreali fl-Europa fejn għanna pakket enormi ta' protezzjoni ta' data mbagħad żewġ minuti wara għanna il-PNR eh, ġdida illi wkoll hija xaġa xokkanti u tafu illi għanna problema kbira bil-leġislazzjoni Ewropea hawnhekk partikolarment fir rigward ta' protezzjoni ta' data l-istess għal ftejim umbrella bejn l-Unjoni Ewropea u Stati Uniti għal ċittadini mhux tal-Unjoni Ewropea Mem xej pjana tal-jom. Bekk kumment minnaħat jek jek joġbok dwar dan il-punt ukoll dwar kif edi naraw illi għanna nindirizzaw din is-sitwazzjoni. Għat għanna diversi problemi u dimni bekk u hemm bżonn illi nkomplu dibattitu. Għet isiru wkoll laqat bejn ix-shadows fuq il ftejm umbrella u bekk xtaqt nisma' minn għandek dwar dan il-punt partikolari fir rigward ta' ċittadini mhux tal-Unjoni Ewropea. Kellim li miss. L-Onorevli Boni, grazzi għal prezentazzjoni tijak u bekk nifraħlek wara li għrajt il-test. Pero ovvjament ma kellix ħin illi forsi nidħol f'ħafna dettal kif xtaqt. Ir-rwol tal-kontrollur Ewropew huwa rwol li dejjem qiegħed jikber hemm sfidi kbar qudiemna l-implementazzjoni ta' direttiva PNR, imbagħad qed naħdmu fuq id-direttiva kontra terrorizmu għanna dibattitu dwar il-kriptaċ u għanna xi suġġerimenti li ġew prezentati mill-ġimgħa l-oħra mill-Europol u minn Enisa. Dawn is-soluzzjonijiet kollha faslu il-ħtiġijiet tal-bilanċ il-ġdid bejn kwistjoni ta' sigurtà u l-protezzjoni tal-privatezza. Kif ukoll huwa importanti illi nqajmu l-kwistjoni ta' kuxjenza fir-rigward tal-privatezza u s-sigurtà. Żewġ mistoqsijiet minna ħati għaj. Se jkun l-involviment tiegħek u tal-istituzzjoni tiegħek fil-GDPR kif semmejt dana mhux l-aqwa dokument possibbli iżda xandu jiġi protett l-Unjoni Ewropea u kif se nsibu possibiltajiet għal kondizzjonijiet aktar flessibbli għal proċessar tad data taħt kondizjonijiet adattati u dana minħabba żviluppi xjentifiċi u l-implementazzjoni. Kif se tsir soluzzjoni li ma teqriġ l-armonizzazzjoni ta' regolament ta' protezzjoni tad data hemm 54 l-alternativa deċiżjoni fuq livell nazzjonali jiġifieri kif kollox se jiġi aktar komuni u komprensiv. Qegħdin taħdmu fuq linji gwida u għallima setturi. Issa mistoqsija oħra dwar l-kriptaċ. Kif edin tqisu dan id-dibattitu u l-bżon illi konna wkoll soluzzjoni u kol hawnhekk. Hawnhekk nafu illi għandna xi suġġerimenti mill-Enisa u mill-Europol. X'taħsbu dwar aktar veloċità fid-mod kif aħna naħdmu fuq l-aspett tal-privatezza u l-leġislazzjoni f'dan ir-rigward. U Xin l-opinjoni tijak dwar il-Privacy Shield, xieħut diġa saqsew dwar dan? Dan il-proċess x'forma għandu jieħu biex tassew intemmu x-xogħol iżda naraw x'għandna nagħmlu wkoll fit tmiem il-proċess. Grazzi. Thank you very much. No one else. Grazzi ħafna. Ma ħadd iktar li qed juri li xti jitkellem nari. X'għad Fidejk mela. Iva, skużawni illi jasal tard ma minħabba t-tira mux tartijaj. Bħal oħrajn illi ħajkun għadin jaħdmu fuq l-regolament, għed naħseb daqxaj l-affarijiet kif inu maddejjin, specialment għed naħseb dwar l-istati membri mm, naħseb li inti kellek laqat u dibattiti ma' stati membri differenti la il-pasta l-implementazzjoni kif inu għaddej, hemm problemi hemm affarijiet li nistgħu nagħmlu iżjed aħna jew li tista' tagħmlu iżjed intom sentejn huma żmien qasir u għax ħaġa tant komplessa u aħna issa implementajna u ipproponejna wkoll il pulizija tal-Istati membri kollha jibdew jaħdmu bil-protezzjoni tad-dejta b'modi differenti. U huma ma tantx kienu komdi bija s-sitwazzjoni, allura inti xitajt l-impressjoni tijak, l-esperienza tijak fil-komunikazzjoni ma l-istati membri, id-DPAs nazjonali, eh, kix tgħidilna dwarhom kif ma sejrin l-affarijiet. Grazzi ħafna fl-aħħar Sofi Entfeld. Grazzi President. Dont naħsibha nitkellem xaxina kol wasal tard. Ġifieri jaf illi dali saqsi instaqsi turit sajtu għaf li ma kasjena nirtira mistoqsija tiegħi it-tarka ta' privatezza jekk dina hija meqjusa bħala xrem kontra xrems, xrems proof. Um, u jekk intom ximħazbin illi DPAs nazzjonali ħajkunu għadin jinforzaw l-affarijiet b'mod differenti jekk ikun xi DPAs lesti esti illi jippermettu trasferimenti ta' data oħrajn ma jkunux għax dinas kulla ħaġa li tista' tiġri. Imbas mistoqsija oħra u għal darba oħra jekk tiġġa tkellimtu dwarha daqslik kikum xejn. Il-bżonn Il-testa testijiet ta' neċessita u proporzjonalità naf fil l-uffiċċju tiegħek kien qiegħed jikkonsidra dil ħaġa u nixtieq inkun naf daqsxejn dwar il-konklużjonijiet tagħkom. Grazzi. Naħseb fuq it-tarka ta' privatezza ma nafx kemm tista' tajt qabel il- l-aħbar ta' nhar it-tnejn għax ħajkun hemm avviżi aħbarijiet nhar it-tnejn għal dawk il-kollegi li ma jafux. Mela, grazzi President, grazzi Aziz membri tal-mistoqsijiet interessanti ta'kom, Sinjura Solmajer, aħna qegħdin naraw numru ta' pajjiżi dejjem jikber illi qegħdin jieħdu ħsieb il-protezzjoni ta' dejta madwar id-dinja. Għanna madwar 109 pajjiżi illi qegħdin interessati ħafna fuq il- protezzjoni tad data speċjalment il-modell Ewropew, ġifiri minn aspett numeriku l-Ewropa mhix fuq qudiem. Għaliex dan l-interess allura. It-tendenza globali hi li dan huwa qasam ewlieni u prioritarju madwar id-dinja. Dan li qed nipproponu mhijiex ir-riforma tal-ħon tijaj ma huwa eżerċizzju li l-est li niddefendi um, u nimplementa. Li rajt barra mill-Unjoni Ewropea li kien hemm ħafna attenzjoni, sorprizi sorpriżi wkoll u irritazzjoni għaliex qed iħossu li qegħdin qisna nimponu minkejja li aħna provajna nispjegaw li sempliċement qegħdin napplikaw l-istess regoli li kull min qed joffri eh, prodotti u servizzi tiegħu fl-Unjoni Ewropea. Naħseb li aħna qegħdin fuq qudimnet fid-dibattitu internazzjonali meta ninsistu fuq il bżon li nifsħu kapitlu ġdid għal protezzjoni tad data biex ikuna minn qas burokrazija tal regoli ehm, attwali biex nifokaw ukoll fuq is-salvagwardji effettivi u naraw daqsxejn kif nistgħu aħna napplikaw dawn ir-regoli għal dinja kbira tad dejta bl-aktar suċċess possibbli. U anke fuq il-kwestjoni ta' l-etika u l-Umbrella Agreement rajna ħafna interess. Provajna nispiegaw li l GDPR mi ħaġa li se toħroġ biha fi 15. L-akkontabilità hija xi ħaġa ġdida, bidla kbira u għandna nibdew immedjatament. Jiena f'Lulju ħankun f'Apart Forum Singapore network ta' regolaturi ta' privatezza fiż-żona PEC u ħankunu għaddin nitkellmu dwar l-interazzjoni tal-GDPR ma' approċċi reġjonali oħrajn kif ukoll interazzjoni ta' strumenti bħal per eżempju regoli korporattivi vinkolanti. Għalhekk meta nkunu għadin meta nkun qed fil-kariga kif qed inti qisu tal-Ambaxxatur Ewropew, jiena nipprova Fil-fat eħe, eh, nisma ħafna f'Silicon Valley rajt, rajt ħafna startups li huma interessati fil-privacy by design u privacy by default. Fuq il-kriminalità organizzata bħala membru tal-ġudikatura bis ta' fil-leġizazzjoni anti-mafja, jina naħseb li Iva il- forzi tal informazzjoni tal-liġi għandhom ikollhom aċċess għal kull tip ta' informazzjoni b'mod legali, b'mod trasparenti, nifukaw fuq il-fiduċja u li napplikaw bl-aktar mod effettiv fil-prinċipju ta' neċessità proporzjonalità. Dan jfisser li l-uffiċjali tal-infurzar tal-liġi jdu jkunu komdi bit-teknoloġiji l-ġodda u jifmu illi bank data ġdid mhux neċessarjament ħajsolvi l-problemi. F'ċertu każijiet iktar data tfisser inqas data. F'ċertu każijiet hija l-analiżi li hija nieqsa inti ma tistax iddaħħal is-soluzzjoni u l-identifikazzjoni ta' kriminali kollha fl-algoritm dana jiddependi minn eh, skambju ta' informazzjoni. U jfisser ukoll li kollok bżonn ta' softwares differenti, armonizzati u approċċi differenti. Sinjura Sippel għandek raġun. Hemm ħafna miżuri tal- protezzjoni tad data b'riżultat tal kwistjoni orizzontali ta' protezzjoni ta' data fil-fat waħda minnhom għandax taqsam ma' eh, l-inkodifikazzjoni, ma' dina mhix kwistjoni ta' sikurta u privatezza, dan huwa dibattitu biss fuq il-privatezza, fuq il-sikurta, skużawni. Memx alternativa illum il-ġurnata kif nistaw aħna inħarsu id-databases tagħna u n networks tagħna għalhekk jiena fil-kas tal-FBI versus Apple għat l-IVA l-FBI u man titolati għal aċċess legali ta' kwalunkwe tip ta' apparat. Il-mistoqsija il-bicċa jiba li ma jitolbu b'kumpanija illi tibni model ta' negozju ġdid u tippermetti il-ħaddieħor li kollu aċċess faċli għal dan l-apparat, għax dan jkun ifisser it-tmim ta' sigurta fuq livell dinji. Anke fl-Europol u għanisa ma stajniex. Nidħlu fija l-ħagġa li dan huwa eżerċizzju tal-infurzar tal-liġi, iżda kien hemm ukoll idejqat kreattivi u kummenti propju fuq l kodifikazzjoni Naqblu però bla dubju fuq il-bżonn li nkomplu għaddejjin bid-diskussjoni, diskussjoni li tkun aktar wiesa mhux biss fuq apparat. U għodda, u rridu nikkonsidraw ukoll l-implikazzjonijiet immedjati. Fl-immedjat, is-sikurtà mhux tal-li inevitabbli inevitabli immanka obbligu legali għaliex skont il-GDPR u koll inti għandek tadotta l-akbar miżuri ta' sikurta disponibli fuq it-tarka ta' sikurta. Kumpaniji kbar ikollhom regoli korporativi vinkolanti mentri l-SMEs jibqaw interessati fit trasferiment ta' data li l-imsieħba strateġiċi bħala umma l-Istati Uniti. Fit-30 ta' Marzu ħankunu qegħdin nadottaw opinjoni aħna ovvjament dejjem nilqaw l-opinjoni tal-gruppi ta' ħidma it-talbiet tal-kjarifika u ma' leġittimi u jistħoq ilhom eh, tweġiba l mistoqsijiet. Imma safrattant aħna għamilna analiżi U għamnek nireferi u kol dak il qalet il-Senjura Interfelt għalix il-parametri ta' soluzzjoni huwa il-sistema legali attwali, iġifiri il-direttiva 1995-46 u għan bżon illi dejjem inħarsu anki mill-lenti tal-xrems, ġifiri, xieġri fil-kas ta' Ekvivalenza essenzjali. u wara l-opinjoni tal-grupp ta' ħidma, aħna bdejna l-analiżi tagħna li ħadd tiġi konkluża dal-waqt u ħan fuq kustjoni speċifiċi bħal pereżempju proċessar awtomatiku l-status indipendenti tal-Ombudsman il-mekkanizmu ta' rimedju u affarijiet oħrajn. Nixtiequ nadottaw l-istess approċ proattiv. Aħna maħniex qegħdin hemmhekk sempliċement biex ngħidu illi t-tarka ta' privatezza tirrikjedi Sinjura Entefeld titjib għawin nkella nkunu għadna il-bot ħafna imma rridu u kol soluzzjonijiet adattati. Sinjura Ernst, grazzi tal-kummenti tiegħek. Ir-riskju huwa dwar dak li jistaw jagħmlu l-istati membri issa għandna fl-opinjoni tagħna għoddejna ħames kategoriji ta' dispożizzjoni nazzjonali li huma impliċi fil-regolament fuq livell ta' stat membru li huma presupposti tollerati u mitluba mir-regolament ukoll biex jiġi implementat il-GDPR. Dispożizzjonijiet li mhumiex ratati mal-protezzjoni tad-dejta waqt ma fejn l-Istati membri ħajkolla iktar eh, marġini ta' manuvra bħal pereżempju riċerka xjentifika. Aħna rridu nkunu professjonisti u eh, Nesploraw dawn il-possibiltajiet. Jiena qed nagħmel għall-mutijaj sabiex nattendi konferenzi wkoll fl-Istati Membri sabiex inħeġġeġ l-Istati Membri sabiex naraw kif ħa jiġu implementati jew imdaħla ċertu dettalji. Direttiva ovvjament iġi implementata, ma mbagħad jidu naraw ukoll ir-qaqat fuq l-Europol. l-irqaqat fuq l europol aħna ma wasalniex fit tmim tal-proċess wara kontribut tagħna għal regolament ġdid tal-istituzzjonijiet Ewropej li tiġi adottata opinjoni propju sena d-dieħla sabiex il-leġislatur jiġi mħeġġeġ jarmonizza il- pilastri, aħna mistax konna sistema fejn konna bordiet ta' kooperazzjoni gruppi ta' uh, supervizjoni, JBAs eh, u uh, minn kollox ma jistax ikun. Irtu kolna iktar um, unita. Aħna ħan provaw niddefendu l-budget tana tal-2017. Jien għandi ħaddima miħaj eccellenti eċċellenti u ħankunu u qed nagħtu mal-Europol JSB sabiex nadu blaħjar mod possibli. Hemm soluzzjonijiet, per eżempju fuq il-tejm eh, umbrella biex jiġu identifikati soluzzjonijiet partikolari dwar redress mechanism dan huwa parti minn dan il-mekanizmu fil-fatt u kien ġi tiġi adottat qabel il- Judicial Redress Act huwa pass il qoddim iżda mhuwiex biżejjed, u mbagħad nispjegaw aktar il qoddim dwar l-opinjoni tat tarka ta' sikurta fejn mhuwiex dana 100% relevanti fil-każ ta' dina e, tarka. Surboni, naħseb jekk trid taqra rapport annwali malajr tassew ħajr nexxira għax dis-sena għandna rapport għasir 68 paġna biss. Aħna għadin naħdmu eh, biex nsija kull-jum, il-GDPR zuma eh, opportunità kbira. U aħna ħan nippruvaw naħdmu kol naraw xinu relevanti fuq livell nazzjonali bħal pereżempju riċerka xjentifika. U rajna li rakkomandazzjonijiet tagħna fil-fatt ġew osservati mill-leġislaturi. Aħna jiddu sistema fejn il- protezzjoni tad-data ma tiġix miżinterpretata u mifhuma ħażin u tispiċċa tmur kontra, taħdem kontra eh, l-interess pubbliku. Nasab li diġà ġibt il-kwistjonijiet tal-kodifikazzjoni u tarka ta' sikurtà. Nittama illi l-artiklu 31, il-Komitat tal-artiklu 31 ikun f'pożizzjoni illi adotta opinjoni fuq dan il-suġġett Nafu li dan huwa progress ah, li għadu xogħol għaddej, hemm ukoll il-kwistjoni ta' komitoloġija, però naħseb illi opinjoni minn ħada dan il-kumitat tkun utli. Aħna qegħdin nikkontribwixxu għal konsultazzjoni eh, pubblika U hemm ukoll dispożizzjoni f'artiklu 5 li hija l-unika waħda fuq livell Ewropew illi tħares il-konfidenzjalità tal-komunikazzjoni fl-Unjoni Ewropea u dina trid tinżamm. Aħna nifukaw fuq l-iktar affarijiet essenzjali, nifokaw ukoll fuq strumenti flessibbli sabiex aħna ma naqbżux u naċċedux ir-regolazzjoni, ma fl-istess waqt nifukaw fuq dak li huwa essenzjali u artiklu 5 huwa essenzjali. Issa biex nikkonkludi. Signora Lorenzini, inti naħseb li għandek Iva temmen li tassew hemm ċans li ikollna suċċess bil-GDPR, aħna qegħdin naħdmu ħafna kooperazzjoni kbira mal-DPAs, flasha fil-fatt għandna laqa. Aħna qegħdin inħejju regoli ta' proċeduri ta' l-DPB, aħna qegħdin ukoll naraw kif nistgħu nwafqu pjattaformi għal kooperazzjoni bilaterali u multilaterali sabiex imbagħad nadu għand l-idi PD. Fil-każ ta' ta' razzi estrem. Issa. Il-kont il-settur pubbliku u privat irrit jahdem fl-imkien ma' leġislaturi, il dpas irridu jkunu u koll jaqdu rwol hawnhekk. Għalhekk fuq livell Ewropew jiena ħankun qed nara eh, u nintaqa' mal l-istituzzjonijiet Ewropej, il-Banek Ċentrali, Rati tal-Awdituri, għax irid ngħidulhom milli dana issa huwa koll ukoll ma għandhom ikollhom rwol ewlieni f'dan il-qasam. L-aħħar mistoqsija in-neċessità u l-proporzjonalità. Sinjura Intvelt, aħna lesti fuq in-neċessità spiegajt fin-noti tiegħi nista' ngħaddilkom kopja. U minna u ftit ġranet oħra ħankunu għadin uħarġu l-ewel dokument li jisegwi il-kwistjoni ta' proporzjonalità. Il-toolkit ta' neċessita huwa gwida pratika u mhux klim biss. Grazzi ħafna. Għandi kollegi oħra illi mumiex għawnek għat, pero għanna kanna u kol diskussjonijiet interessanti ħafna li segwa u kustjoni ta' sekurita versus sekurita mill kongress u l-spettrum politiku kollu kemmu kif ukoll il-kustjoni ta' privatezza Nistennew bil-ħerqa issa li nisimgħu l-aħbarijiet tiegħek nhar it-tnejn. Għalhekk grazzi ħafna Sur Buttarelli u lila kull il-ħaddiema kollha tiegħek napprezzaw ferm ix-xogħol li tagħmlu. Iktar il-qoddim issa ikonna rapport mid-delegazzjoni tal-ġimgħa l ħra Sinjuri irridu ngħaddu issa għal punt li miss Smart Borders punti disa u 10. Fi frar 2013 il komissjoni proponiet il-pakket ta' Smart Borders wara komunikazzjoni ta' frar 2008 biex ikun hemm twaqif ta' sistema ta' dħul uħruġ biex jiġu reġistrati dħul uħruġ ta' vjaġġaturi. Għalek, qabel ma naddi l-kelma l sur Dias de Mera, ħanati daqxejn ta' kontest. Il-Konsillu l-Parlament tkellmu dwar tħassib eh, ta' spejjes u tħassib tekniku u koll. Il-Kommissjoni bdiet eżerċizzju ta' proof of concept. U mbagħad fażi ta' testjar għata 12 sena li eh, l-Kummissjoni tat li l-Ulisa temmit fil-Novembru. Fis-6 ta' April ta' din is-sena l-Kummissjoni għaddittiet mbagħad proposti leġislativi reviżjonati li jistabilaw regolament għal dan is-sistema entry-exit u proponitu ukoll eh, emendi għal Schengen Borders Code. Eh. Dina kienet introduzzjoni biex ittina aġġornament fuq din il-kwistjoni komplikata Il-rapporter Sur de Mera u nishtiqna tiħi il-mikrofonu u u u u hemm ukoll prezentazzjoni mingħand il-Kummissjoni sa ma trix il-Kummissjoni ta' qabel. Mela, Sur Diaz de Mera. Nipreferi l-ewwel titkellem il-Kummissjoni, President Kirchbock. Okay, so we go to the Commission first. Tajjeb, mela nisimgħu għand il-Kummissjoni l-ewwel il-prezentazzjoni tagħhom. Sur Rosenberg. Grazie. Tajjeb. il dan il-pakket ġi adottat fis-6 ta' April kif diġa għadna fih tliet elementi. Barra mill-proposta għal twaqif ta' sistema entry exit u anki proposta biex namlu emendi tal-kodiċi kienem komunikazzjoni fuq eh, komun sistemi ta' komunikazzjoni għas sikurtà u dan ġi prezentat kom flaqat preċedenti. Jena minn iċtan fuq fuqhom illum lumma simpli biex ngħid li dan huma parti mill pakket Nixtieq infakkar il-fażi ta' preparazzjoni. Inti semmejt illi il-fajl għandu storja twila u dan anki l-eżerċizzju ta' proof of concept fazi, fil-fazi ta' testjar u dawn ġew diskussi anki f'dan il-komitat precedentement, però dana ma kienx kollox barra minn dan il-eżerċizzju l-Kummissjoni u koll kella diskussjonijiet importanti mal-Parlament u anki mal-Kunsel f'dan il-Komitat kien dana fi frar tal-2015 kien hemm laqa interparlamentari fuq l-Smart Borders. U l-servizz tal-Komissjoni kienu manki laqa tekniċi fuq ħafna suġġetti eh, kemm bisur demera kif ukoll is-Sinjura Fajoni li kienu xadow rapporters. Kenna laqat ma' esperti tal-IDPS soċjetà ċivili, eh, servizzi ta' infurzar nazjonali, unbat anki konsultazzjoni pubblika stedin li ċittadini kemm eh, ċittadini eh, Ewropej kif ukoll non Ewropej biex jikontribwixxu u għamilna anke evalwazzjoni tampat li ġi adottat f'jannar ta' din is-sena. U importanti nsemmu li dan l-evalwazzjoni kien fih ukoll evalwazzjoni speċifika fuq id-drittijiet fundamentali għabbażi tal-starriċ fil-kontest tal-fazi ta' testja ta' sana li għaddit. U dan biex najdu illi il-proposti tagħna tal-2016 ma bazati fuq proċess ta' preparazzjoni inklużiv u wiesa ħafna. Kull proposta ġiet preparata kooperazzjoni mill mal-, -qrib mal partit interessati. Mela fuq il-entry-exit system, dana se applika għal ċittadini ta' pajzi terzi, kem eh, kemm dawk li għandhom bżonn il-viza u dawk le, li huma messi għal residenza asira 180 ġurnata fil zona Schengen. Għad nitkellmu għal dastant fuq vizitaturi u kummerċanti. Dana jirrigwarda xi 200 miljun ta' sim tal frontera F'dan is-sistema għandna l-isem, id dettalji tal-vjaġġar u anki informazzjoni biometrika kif ukoll records entry exit id-data u il-post ta' kif daħlu u ħarġu. Il-sistema se jissostitwixi is sistema attwali u se jirrispetta il-regolament fuq id-data protezzjoni li ġie adottat f'April din is-sena mill-Parlament Ewropew. Mela se ir-riżultati tas sistema l unet se nagħtu informazzjoni preċisa b'mod eh, rapidu u automatiku lil gwardjani tal-frontiera. Informazzjoni fuq kemm jista' jibqa' l-viżdatur, u anki se jkunem eh, il-rifjuti ta' tul eh, informazzjoni anki fuq il-vjaġġaturi id-dew eh, minn massimu tal-autorizzazzjoni tagħhom informazzjoni preċiża għal autoritajiet ta' migrazzjoni anki il-kontrolli fit-territorju anki lil policy makers fuq kemm ikunem overstairs se tinforma anki il-politika ta' migrazzjoni. E, wieħed mill-għaniet prinċipali huwa li naċċeleraw il-kontrolli fil-frontiera permess li permettu l-automazzjoni. Din hija ħaġa importanti ħafna għaliex kif għadna qabel dan se nisostituixu l-element manuali tal-timbri fuq il-passaporti. U se tappoġġa anki l-identifikazzjoni ta' terroristi, kriminali, persuni sospettati u vittmi. U se tagħti rekord tal istoria ta' vjaġġar tal-persuni sospettati u terroristi u vittmi u bekk se tintegra informazzjoni li teżisti ġa fil-SIS il differenzi mm, meta nqablhom mal proposti tal-2013 l-iktar importanti huma dawn e, l-istruttura ta' sistema principalment. Issa l komissjoni qed tipproponi sistema waħda biss, ċoħe l-sistema entry-exit. Mux se jkun hemm reġistru ċentrali ITP se jkun hemm e, standards biex ek iridu l-istati membri jwaqfu uh, eh, ITPs nazjonali. It-tieni aspett huwa l-interoperabilità. Ħafna drabi diskutejtu fuq hawnhekk biex ikunu iktar effiċenti u rapidi fil-kontrolli tal-frontiera. Se jkunu interoperabli dawn ikunu mawtin fl-imkien, marbutin fl-imkien. U dan jgħin biex naġru u anki bħala vantaċ ta' protezzjoni ta' data għax se nevitaw il-bżon li jkun hemm duplikazzjoni ta' data ma jkunx hemm għalfej nieħdu eh, nestraw id-data mill-VIS u nagħmluha fis-CIS se tibqa' dejjem fl-istess post, m'hemmx għalfejn nagħmlu din id-duplikazzjoni. U eżempju tajjeb ta' ta' design eh, biktar effiċenti. U bat l-identifikaturi biometriċi u aħna proponajna 10 marki ta' swaba u kif għadna ħafna drabi oħra. Qabel kien hemm 10 issa erba eh, marki ta' swaba u, u ritratt. E, se jkun hemm l-implementazzjoni ta' sistemi self-service illi jippermetti illi il-persuni għaddu għajdon fil-frontiera qabel ma jaslu fil- fl-uffiċċju tal gwardi tal-Frontiera. Naqqasna il-volum ta' data personali li rridu nżommu fil-proposti ta' qabel kien hemm data 36 data set li issa eh, hemm 10 inqas, issa 26 huwa biżejjed tal biex is-sistema jaħdem tajjeb. E, periodu ta' żamma tad data il-proposti ta' qabel kienu ta' ħames snin għal l-iskopijiet kolli. Issa issa hemm il-proposta għal ħames snin u jippermetti dan illi il-Gwardja la Frontiera kun jistgħu jagħmlu analiżi ta' riskju a ta' periodu ta' zamma suffiċenti illi huwa anki il-periodu tal-passaporti stess, għax il-passaporti huma validi għal ħames snin. il-aċess għall-infurzar tal-liġi eh, dan mill bidu tal-operazzjoni tal-IES e e, e, entry-exit system u dan huma simili għal approċċi oħrajn li ġew um, approvati. Mbagħad l-ispejjeż huma differenti fil-proposta antika kien hemm 1.1 biljuni. U għara saret 793 nizlet, nizlet dil-ispiża. Fil-kalkoli ġodda tagħna bir-reviżjoni simplifikata, issa qegħdin nis, nistimaw li 480 miljun euro huma biżejjed biex nagħtu dan is-sistema ġdid. Issa, il-kodiċi tal-frontiera Schengen, Schengen Border Codes. Hawnhekk il-bidliet huma tekniċi pjuttost irridu nintegraw il-bidliet tekniċi li jirriżultaw mill-IES. U da stantu aġġornament formali fuq sustanza żewġ bidliet importanti. Il-ftuħ tal-possibilità tal-self-service anki minnaħa tal-ċittadini ta' pajizi terzi. il-lum dan ma u ma' bissa ċittadini Ewropej. U tini punt hemm għafas legali għal ITPs nazjonali, għatwa tagħhom. U mbagħad nixtieq najt, xi fuq din il-kwistjoni tal-ITP u kol, il-proposta inizjali ma iżammiċ U r-raġuni li spiegata fil-evalwazzjoni ta' impatt huwa illi hemm dubbi ġustifikati illi se jkun hemm massa kritika illi se jkun hemm eh, awtoritajiet nazzjonali għal ITPs jekk jirnexxinna bis-sistema ES natu dan il-servizz għal kulħadd. Sa jekk il-lan huwa li niffaċilitaw u eh, nżidu l-effiċenza allora il valur miżju tal-ITP se jkun limitatu, ma jagħmilx sens illi jkun hemm sistema ta' facilitazzjoni paralleli parallela li ħattati beneficju ftit persuni biss. U din hija ir-raġuni għaliex biddena l-pożizzjoni. Però dawk l-istati membri illi jridu jagħmlu dawn l-iskemi fil-kontest tal-ftejmiet bilaterali li għandhom ma' pajjiżi terzi privileġġjati, allura uh, dan diġa jesisti, pero anki fil-futur ikun jistaw jkomplu jamlu ek. Però jiridu jirrispettaw regoli ta' Schengen. U fl ħar il-proposta ġieti prezentata e xar li għadda fl-Lussemburgu fil-GHA, il-Komissjoni għaj speranza li kunem ftejim mal-kolleġizlaturi malajr aħna pratikament ifissru fl-aħħar ta' din is-sena u jekk dan jiġri se jippermetti illi nibdew l-iżvilupp ta' dan is-sistema mill-2017. U li jidħol fisseħ fl-operativ mill-ewwel ta' jannar tal-2020. Grazzi, President. Hemm ħafna xogħol U iżda nisimaw minnant il-rapporter l-ewel. Is-sur di Mera. Muċa grazjas. Grazie ħafna, President. Inti fl-introduzzjoni spiegajt tajjeb ħafna l-istorja falluta ta' dan il-proġett leġislattiv u li jissa erġajna il-kuprajnija wara tant esperjenzi ta' proġetti pilota u wara li kienem dibattiti intensivi fi seduti parlamentari u ma' kull minnu involut. Is-Sur Rosenberg, Catherine, u il-Shadow Rapporteurs, aħna ko-protagonisti ta' din l-istorja leġislattiva b'tali mod li jina naħseb illi ħajkolna ħafna possibiltajiet ukoll sabiex issa inħaffu fil-ħidma tagħna għaliex għaliex issa nafu ħafna u mhux qed nitilqu minn zero u wkoll għaliex il-proposta leġislattiva ġiet mirquma ħafna, simplifikata ħafna u streamlined ukoll anki minn lenti budgetarja illi kienet problema oħra. Jina għan nifoka fuq żewġ proposti li referu għas sistema ta' l-IES għal reġistrazzjoni ta' data ta' tħul u ħruġ. U data u koll illi għandhom xjaqsmu mal- ċittadini ta' pajjiżi ta' li ma jitħallux jidħlu fil-pajjiż. Fl-istess waqt nixtieq nitkellem ukoll dwar modifika ta' regolament 2016 slash 699 dak li għandu x'jaqsam ma' sistema ta' li jess. Mela, l-ewwel jiena nati merħba di proposta legislativa li tant tġibor aspetti importanti bħal per eżempju tnaqis tal-data biometrika li fil-verità hija superflua kif ukoll l-interoperabilità ma' sistema VIS kif ukoll l-aċċess għas-sistema min-naħa ta' eh, l-uffiċjali tal-infurzar tal-liġi tal-istat it fl-ispejjeż għaliex dana għadda minn 1.1 biljuni għal ftit iżjed minn 500 ġifiri mhix ċajta. Aħna hawnhekk fil-Parlament irridu naraw kif nistaw intejbu il-proposta speċjalment fil-kwistjoni ta' protezzjoni ta' data illi ikunu jirrispettaw direttiva ta' april 2016. Għaddejna minn 10 paġni għal erba um, u anke fir rigward ta' data biometrika ħajkolla l-immaġni tal-wiċ u l-marki tas-swaba issa. L-importanza tal-acceleraturi. Għaliex? sabiex immexxu il-xogħol li fuq il-frontieri għaliex l-idea ta' dina il-kwistjoni kollha huwa lista biex inħaffu il-sim bejn il-frontieri. Irridu naħdmu biex nigarantixxu wkoll interoperabilità mas-sistema vis kif ukoll konnettività mas-sistemi ta' dħul u ħruġ nazzjonali fir-rigward tal-kalendarju mbagħad għatirit ikolli laqat ma' presidenza tal kunsill ma' l-komitati differenti fil-fat Rob tiġa għalli qabel ma tħallna f'din is-sala illi huwa disponibbli illi napprezza ferm, grazzi. U ħajkonna u kolla ma Julisa tiġa kellna wahda fil-fat qabel u oħrajn ħafna somma li kellna meta diskutejna aspetti oħra leġislattivi qabel. U la kiena nixtieq niddiskuti l-kwistjoni ta' protezzjoni ta' data u l-aċċess għas sistema min-naħa tal-uffiċjali tal inforzar tal-liġi, istruttura simplifikata tas sistema wkoll illi kien hemm referenza għalli minn is-sur Rosenberg dwar interoperabilità il-network. iġifiri irrit ikoll naħna network sikur li permezz tagħha jkun hemm skambju tad-data fl-kienu bejn l-awtoritajiet nazzjonali nixtieq nitkellem ukoll għal reperkussjonijiet ta' ċertu passiġġieri kif tafu aħna ħankunu qegħdin inneħħu it-timbri u għalhekk irrid ikollna sistema biex inkunu nafu eżattament dak li jkun meta daħal u meta ħareġ fir rigward ta' data biometrika mbagħad aħna ħankunu għedin nirrikjedu standards ta' kwalità għalix minnajrom dawn ma nistawx nużaw b'mod tajjeb id-data biometrika. Umbat il-facilitazzjoni u il-sim tal-frontieri b'mod rapidu ma importanti u koll bżon ta' ħafna laqat tekniċi u koll sabiex niprezentaw dana il-proġett bl-aktar mod realista f'Settembru u mhux qabel qabel impossibbli għaliex inti trid taħdem eh, b'mod rigorus u b'mod aċċelerat imma jiena wkoll għandi inkonvenjent li fl-għamla tal-elezzjonijiet nazzjonali f'pajjiżi, jiġifieri biex naħdem eh, b'mod fi u mħaffef l-iktar l-iktar kmini li nistaw illa huwa settembru. Pero jina nistiden lil kulħadd ħafna għandhom ħafna esperjenza f'dan l-oqsma oħrajn ġodda, però jina nistiden il-kulħat jaħdem miegħi bl-aktar mod eh, sfiq possibli. U grazzi, grazzi li la Rob, grazzi u kol Katrin, illi tafu tajjeb ħafna dana il-rapport. Grazzi ħafna, xej, da kollox. Thank you, Mr. Diaz. Grazzi, Sur Diaz Medra u għafar kbir ħafna ħafna kwestjonijiet tekniċi, kwestjonijiet sensitivi, protezzjoni ta' data u affarijiet oħra importanti ħafna. Grazzi tal-ħidma tijak, għaw żewġ sadows u t-nejn li xtuq jitkellmu. Nibdew dak tal-liberali. Is-Sinjura. Grazzi President. Mlinar. L-għonnet nirringrazzja l-Sur Dea Demeras għaliex aħna nħossu li rapport qiegħed fidej tajba u nħarsu d-dema l kooperazzjoni fuq li smart Borders, is-sistema EES dana se jkun ir-raba database fil-komunikazzjoni fuq dan is-sistema tassib importanti tibqa, ċoħe innuqqas ta' implementazzjoni ta' dispozizjoni ta' eżistenti minna tal-Istati membri. U dana specialment meta umbat jimplementawhom il-kwalità ta' data ma, ma tisodisfax il-rekwiziti minimi għal sharing. il kwistjoni il tibqa l-istess. Għaliex għanna bżon ta' database ġdida għal biex ikonem evalwazzjoni kompluta u u titjib. U meta wieħed isilli l-Europol għadu ma użax l-opportunitajiet kollha l-aċċess għal database ċentrali. Il-Kummissjoni ma prezentaċi rapport fuq kif nistaw intajbu l-interkonnettività u il-sistema se tiġi ottimizzata skont l-artikolu 7 b'din l-interoperabilità, però l-interoperabilità hija problematika u nixtieq Eh, nishtiq nkun nafu kif se tagħmlu prevenzjoni li jerġa' jiġri. U dan is-sistema mhux se jestendu il-kontrolli biometriċi għal kulħadd. Umbagħad fuq l-overstairs. Tieni mistoqsija hija il-mira għala irridu nkunu nafu kemm hemm overstairs għax fil-fatt xinu rizultat li sen niksbu? Aħna nkunu nafu li għanna dik iċ-ċifra, però ma nafux kif għanna namlu biex nirsolvuwa u x'namlu bihom dawn overstairs. Għal stant dina hija ħaġa li qed tagħti argumenti lil populisti. U aħna jiena da qed ngħidu min-naħa ta' ċittadina Awstrijaka nafu x'jiġri jekk dawn il-ċifri mbagħad imorru f'idejn il-pubbliku aħna ma nafux se naqbdu nagħmlu bihom. U nishtin, kun naf għal dastan tal-jiex importana aħna nkunu nafu kemm overstairs. Jiena nibżawis li din tkun kasi ta' leġislazzjoni maġla u anki mezz bħala reazzjoni għal kriżi li għanna għoddimna, pero manħus li dinja l-aħjar mod biex nirsolvu din il-problema. Grazzi. Issa fisser il-gwe, il signora Verġja. Grazie President, Grazie l-Kommissjoni tal presentazione kompluta u grazzi wkoll al-rapporteur. U nħoss li pjaċir li naħdmu miegħu, anki jiena naħdmu snin fuq dan il-fajl. Il-titolu ta' dan il-dossier diġa jitkellem waħdu E, e, il-kwistjoni tal-frontier intelligenti, ma xinu ma dawn il-frontier intelligenti? Kif qalet il-kollega Mlinar, forsi nistaw natu informazzjoni intelligenti, pero jinibżaw jisq li muxek se jiġri. Min bidu net dan id-dossier eh, dbiddel ħafna, fil-bidu e, kienu jispiegawna li dinja l-idea biex inkunu nistgħu nifacilitaw il-qsim tal-frontieri, però dejjem iktar qed ngħidu issa illi qed nagħtu informazzjoni u niġġieldu kontra l-immigrazzjoni, speċjalment l-immigrazzjoni klandestina. Għaliex qed nagħmlu verifika ta' data ta' tħul u u ta' ħruċ biex naraw anki li mumma dawk li qed jibqgħu l-overstairs. U għal din ir-raġuni jiena ikolli najt illi hemm test leġislativ illi hemm ħafna test leġislativi li qegħdin kollha jmiraw l-istess ħaġa u jiena ma nifhimx x'inhu lan ta' dan, ta dan l-eżerċizzju kollha. Għaliex għandna noħolqu data banks, sistemi differenti, sistemi ġodda, eh, ħafna duħan duħan ajnej data bank li mandomx l-istess informazzjoni u rridu naqduhom fl-imkien u jiena kontenta li mux se sistema wahda, emma emma sistema komuni. E, e, aħna nafu xi fisser meta ikunem eh, normi komuni, nafu li kulħadd l-istati membri kollha se jagħmlu eh, eh, jgħatu soluzzjonijiet mm, eh, individuali. E, imma e, il-problema unnek għas soluzzjoni għalli jikunem kooperazzjoni, però unnek mux qed nimxu lejn l kooperazzjoni Eh, eh, tajjeb li naddu minn biljun u mit eh, miljun għal 480 miljun. Imma xorta naħseb li 480 miljun huma ħafna flus. U nixtieq nkun naf kif se jiġu minn fuq daw, speċjalment meta nqablhom dak li jeżisti ġa. U itħassibni din il-kwistjoni tal-interoperabilità u interkonnessjoni. U mod partikolari nixtieq nkun naf kif se ssir l-armonizzazzjoni bejn din l-attività kollha eh, fuq it-test li qed nivvutaw issa fuq il-tisħiħ eh, ta' data banks illi issa se jkunu relativi għal frontieri esterni. U qed jgħidulna li dan se jibda jaħdem mill-2020 u però bil-evoluzzjoni ta' teknoloġija attwali eh, nibżawis illi eh, Eh, fl-2020 eh, eh, meta nkunu lesti biex jidħol fis-seħ nibżaw li se jkun mux se jkun qoddim bizzejet. Nibżaw li anki b'aspejs ta' ċittadini Ewropej edin naddu bizmin l-ċittadini stess. Dawn databases jeżistu ġa fuq fl-istati membri u u u dana qed nagħtu argumenti fidejn il-lemini, fidejn l-estremi tal-lemin. Grazzi. Issa, essur d-dez demara l-konklużjoniet u ridnara kil kunsil jishtiq jitkellem iva biex jitkellem fuq l-istat ta' attuali. Grazzi. President, grazie l-membri onorevoli tal-komitat Dawn il-proposti ilhom inna nistennew anki fil-Kunsill ġa mill-2008, jekk ma nixtejjer jirżbal il-Kunsill iħossi li rridu nimmodernizzaw il-proċess eh, il-proċess ta' timbratura u essa jina tliet snin namlu dibattiti intensivi kien fil konsil kif ukoll fil-Parlament kellna studju tekniku ta' riċerka u dawn kienu l-bażi ta' dawn il-proposti revizjonati. Jiena nasbu li għanna bżonnum dawn proposti għal eh, raġuni differenti biex nikontrollaw l-immigrazzjoni, bil natu il-possibilità ta' identifikazzjoni, imma anki mħabba sikurta u anki biex nifacilitaw il-migrazzjoni legali. U dawn il-proposti ġew eh, diskussi fil-JHA ta' l-20 ta' april fl-Lussemburgu, l-Ministri qablu li dinja eżempju tajb ta' interoperabilità u użu effettiv tal-sistemi eh, ta' informazzjoni. U l-Konsil iħoss li il-proposti tal komissjoni hija bażi tajba għal ħidma ulterjuri biex preferibilment nilħu ftejm sa' l-aħħar ta' sena u biex dan niksbuħ il-presidenza diġa bdiet taħdem eh, fuq test u nisten nispiċaw l-ewwel qari eh, din il-ġimgħa. E nittamaw li presidenza tkun tista diġa tiħu passi importanti eh, lejn pozizjoni tal-Kunsella ħarija. Kenna f'kuntat ma' Sur Dies Namera rapporter u edin anki nħarsu qoddim fl-imkien mal-presidenza eh, li konna kooperazzjoni eh, ta' suċess mal-shadows u mal-rapporter. Grazzi. Kummissjoni tixtieq iżid xi ħaġa? Le, grazzi. Is-Sur Dias Mera trid til-konklużjoni tiegħek? Pues, <clears throat> no, signor Presidente. President, iktar mill konklużjoni, iktar nishtiq nirringrazzja lil żewġ kollegi tiegħi sira Verġja u l-kommenti tal-MP l-oħra wkoll Eh, mill Għalix fl-ħar bil ħar id-dibattitu u l-kritika u għal-bazi ta' kollox iktar ma naħdmu fl-imkien u nifmu aħjar il-proposta leġislattiva jkonna l-possibilta u koll illi inwarbu differenzi u inħadnu l-akbar numru ta' eh, punti li naqblu fuq, huwa ta' pjaċira li għal qed naħdem magħhom il-kollegi. Issa, fil-fatt il-rappreżentant tal-Kunsill spjega l-affarijiet bl-aktar ċarezza possibbli. Dan għal proġett leġislattiv bħal munita għandu żewġ uċuħ. Minn bandi, minn banda jiffaċilita il-transitu legali minn frontiera għall-oħra u mill-banda l-oħra jidentifika il-dawk kollha illi għandhom xjaqsmu wkoll ma' immigrazzjoni irregolari b'tali mod illi wieħed ma jistax jgħid l-affarijiet biktar ċarezza milli għalilna u għalhekk nirringrazzja ħafna l-kollaborazzjoni tal-Presidenza u tal-Kummissjoni. Missa, inxamru kmim u nibdew naħdmu, grazzi you, Mr. Diaz. Grazie, Sur Diaz Kif għallu il-kollegi għanna pjaniet bazati fuq l-esperienza, grazie anke li Shadows, eh, se jkunem diskussjonijiet u se jkunem anki smieħ u bekk se jkun din il-problema ħatkun aċċessabbli għal ħafna kollegi oħrajn. U issa nistgħu ngħaddu għal punt li jmiss fuq l agenda li huwa punt 11 punt fuq il-budget ġenerali tal-Unjoni Ewropea għall-2017. Is-Sinjura Makovej għadha ma waslitx miex jalaw, sabab tant sakemm tasal jiena nista' introduċi l-punt. Mena nista' natikom din l-introduzzjoni bħal ma jiġri soltu fil-proċedura se jkonna skambju mal-rapporter tal-Komitat Budget, Budge. U l-istruttura jasin natu l-mikrofonu l-sur Jensker u se jatina eh, xinu, jajdina xinu ma il-prioritajiet tal-budget. tal budget Unbat nisema minnanti Signora Mankovej illi ħal titkellem fuq il-prioritajiet tal-Komitat Libe. L-aħjar ħagġa nistennew sa' kem tasal. Sur Gejri, ek ma' importax nistennew sa' kem tasal il-Signora Makovej. Grazzi. E, kollegi jibqaw fejn intkom, titilqux, dal-waqt tasal il-Signora Makovej. Ftit sekundi.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 Grazie. colleghi, Illum kellu jiġi publikat il-budget tal-Unjoni Ewropea. U il-Kummissjoni kella tippubblika l-budget ġenerali għas-sena. Però sadattant għalu illi il-pubblikazzjoni tal-budget e, tal-abbozz se jiġi pospost għal xi sen għal xi xahar imħabba l-bżonnijiet finanzjari imħabba il-kriżi tar-rifuġati. U għadhom ma għamlux kalkoli eh, kompluti tal-spiża Eh, u il-data tal-publikazzjoni tal-budget se tkun wara il-referendum tar renju Unit. U nistanajt li hija eh, <laughs> sarkastikament nistanajt li hija kombinazzjoni li din id-data hija wara il-referendum tar Unit, ne nipreferixi ma nikomplikax l-affarijiet. Aħna ma nkunux nistaw nieħdu deċiżjoni skont il-proċedura normali tal-budget ċoħe diskussjoni tal-mandat tal-Parlament Ewropew għal biex jisir it-trialogu mal-Konsil. Meta wieħed is il-fatt li eh, il publikazzjoni tal-budget eh, eh, se tkun imdewma u mux se jkun hemm biżejjed ħin. Skont il-proċedura il-Kunsill eh, jirregwarda l-abbozz propost u aħna il-Parlament jagħmel l-emenda. Il, eh, u l-ħidma li nsibu hawnhekk fil-kumitat mhux se jkun ħidma midlufa. U kif għamilna fl-2014 imħabba l-elezzjonijiet eh, Ewropej u kena nwaqfu d-dibattitu għal erba ġimat. U meta wieħed is l-opinjonijiet tal- komitati specializzati li se jkunu inklużi dan id-dibattitu. U dina hija hija l-pożizzjoni formali minnaħa tal-Kumitat tal-Budget. Il-Parlament sissa approva id-direttivi tagħna maġġoranza kbira f'April u dana jindika illi il-qafas tal-budget ċoħe situazzjoni politika tal-Unjoni Ewropea mill-punto di vista tal-budget ma, ma tbidlitx ħafna. Jiena membru tal-Komitat Libe u naħseb li se jkun il-Komitat Afet mod partikolari u il-Komitat tal-Budget din il-kwistjoni diskutija u memx għalfejn ikun hemm kummenti ulterjuri fuq e l-isfida ħarija li rridu naffaċċaw imħabba l-kriżi ta' rifuġati u fl-opinjoni tiegħi memx bżonn nassumu illi il-ħtiġijiet finanzjari tal-2017 se jkunu differenti ħafna minn dawk ta' din is-sena. U din hija ħaġa importanti għaliex fil-kategorija numru tita tal-budget fejn għandna programmi u fondi li kopru il-policies tal-Kumitat Libe. Il din il-kategorija ġiet inkluża bisħieħ u u l-istrumenti ta' flessibilità grazie għal pressjoni minnaħa tal-parlament illi grazzi għalihom aħna irnexxinna jkollna fondi ulterjuri biex nkunu nistgħu naqdu eh, il-ħidmiet li deċidiet l-Unjoni Ewropea. Fi kliem ieħor jiena ma narax E, illi hemm ħafna raġun e, biex nisperaw li l-kategorija numru tlieta se tkun inkluża kompletament. U minkejja dan ma naħsibx nistgħu nsibu manuvra finanzjarja għal uh, attivitajiet ulterjuri. Jiena daċxajn negativ fuq din il-kwistjoni għax il- l-istati membri kienu u dawk li ħadu l-inizjativa li innaqsu l-affas finanzjarju u kienu għalu illi illi, illi, illi automatikament se jizdidu sena wara l-oħra. U issa et naraw dan il ftajim mid-term jaħdem tajjeb biss meta ma jkunx hemm kriżi. Meta jkun hemm kriżi politika bħal din li għandna qudiemna, illi ħatmur li hemm minn dan il-qafas ta' mid-term. U il-budget tal-2017 rridu jkonsidera f'dawn it-termini. U, u u għanna palissa diskussjonijiet ta' revizjoni u l-Komissjoni ħat eh, proposti u aħna dejjem nitkellmu hawnhekk fuq ir-reviżjoni fit li bieħor l-Stati eh, membri eh, irridu jiverifikaw li kollox qed jaħdem waqt li minnaħa tal-Parlament fil-budget, fil-Komitat tal-Budget naraw b'mod differenti. E, u għacħar, u provat, illi eh, dan il-ċifra massima hija baxxa wis u dina miex l-unika eh, l-unika sfida li għanna u dimna għanna krizi ekonomika f'ħafna stati membri, situazzjoni fejn hemm iktar minn 3 biljuni Illi għanna bżon biex insibu l-ħlasijiet eh, ta' garanzija għall-istudji strateġiċi, għall-fond tal-istudji strateġiċi. U dana eh, nitolbuħ minn ma bidlu l-prioritajiet għal EU 2020. Ed nitkellem fuq dawn iż punti, sempliciment. il-garanzija il eh, eh, ta' zazah u ġida kontra il-faqar illi huma parti mill-2020 u din edha timmina il-possibilitajt il eh, kolla ta' tfal tagħna. U aħna konna għadna meta wieħed is l-istrumenti differenti li l-Kummissjoni għandha għad dispożizzjon biex ittejjeb situazzjoni Ewropea, aħna nipprovaw in norbtuhom dawn fil-budget ma skrutinju preliminari ta' rapportar fil-semestru Ewropew biex nuru x'jistgħu jagħmlu l-istati membri biex intejbu situazzjoni ekonomika tagħhom u l-kompetitività, però nħossu li dan mhuwiex biżejjed u, u ma naħsbux li dan se jagħti valur miżjud eh, Ewropew. U din hija dan huwa l-isfond ta' tal-budget u dan eh, se jkun nagħmluh anki bil-pressjoni eh, temporali minnaħa tal-fatt li il-prezentazzjoni tal-budget minnaħa tal-Kummissjoni ħad tiġi ritardata berba ġimgħat. Din hija l-pożizzjoni politika tiegħi bħala introduzzjoni biex nadikom kif il-Kumitat tal-Budget jikkonsidera is-sitwazzjoni attwali u li mumma l-kondizjoni ġenerali li um, fihom qed jiġi preżentat il-budget ġdid. Ma qed naraw li anki l-Kunsill qed jinqasam fi tliet gruppi minnaħa l-oħra hemm il-ħbib tal-agrikoltura u tal-politika ta' koezjoni u rebate, tlawn tlet kategoriji se jkollhom jiġġieldu bejnietom biex jaraw kemm se jkun hemm flus biżejjed eh, eh, eh, għal-budget imbagħad. Bil-skrutinju unilaterali tal-ċifri fil-budget. U politikament, hawnhekk għandna E, e, biex namlu d-dmir tana politiku ħana ma nistawx naċċettaw il-tieħ. Pero meta mbagħad naraw l-abbozz tal-Kunsill inkunu nistgħu naraw jekk dana jistax inqasam u bat fi strumenti ekonomiċi u agrikoltura. Din hija situazzjoni bħala introduzzjoni għal dan is-suġġett. U nista' nħares l qoddim li kommenti tagħkom. Grazzi. Grazzi. Naddu issa għas Signora Makovej biex tatina l-prioritajiet libe dwar il-budget ġenerali kjoġbuk. Grazzi lilkom il-koll għal din l-opportunità biex ikonna skambju ta' femiet xtaqt nisħaq dawn il-punti li ġejjin. L-ewwel nemmen li aktar riallokament taħt linji ta' ħela għandhom jiġu maħsuba mill-ġdid qabel ma jkollna żidiet. Per eżempju, fondi ta' relokazzjoni ta' refuġati sal tal-2016 u l-programm tal-2017 għandhom jintużaw biex nifinanzjaw sforzi ta' risistimazzjoni ta' stati membri biex bekk anki il-nihdosib il-fond tal-integrazzjoni li kważi spiċċa u anki biex nappoġġaw il-ħolqin ta' linja tal-budget għal finanzjament ta' appoġġ ta' emerġenza biex bekk ikon immedjata. It-tieni punt. Nilqa l-inklużjoni fil-budget tal-2017 ta' risorsi adekwati biex nappoġġaw trasformazzjoni fuq żmien twil ta' Frontex biex dana isir u kol aġenzija ta' assa tal-kosti u anki li ASO tiġi aġenzija ta' l-azil kif suppost. Biex bekk ikonna e, u kol ċertu kompromessi biex minneskludu aġenziji li jindirizzaw u koll dawn il-sujġetti mill-mira tal-5%. Tillet punt, nappoġġa żieda tal-rizorsi tal-Europol u Eurojust biex bekk ikonna aktar kooperazzjoni bejn il-forzi tal-Pulizija u Aġenziji tal-Intelligence biex ikun hemm koordinament tal-investigazzjonijiet fil-kuntest ta' teddida terrorista. Nemmen illi pak pakket eh, għal frontieri intelligenti għaxaġa u koll li għanna bżon u bekk għan bżon u koll finanzjament adekwat. Ir-raba punt. Biex nkunu trasparenti, jina nitlob l-Kommissjoni biex tispjegalna b'ċertu dettal il-mod kif il-fondi għal budget 2017 qed jiġu kalkolati u jkollna wkoll lista kompleta ta' dawk li potenzjalment jistgħu jirċivu il-fondi u anke l-evalwazzjoni ta' kif dawn sejjer jintefqu. Inkluż oqsma fejn għandna appoġġ ta' emerġenza. Iċ-ċittadini għandhom ikunu jafu kif qegħdin jintużaw dawn il-flejjes u valutazzjonijiet ta' impatt regolari għandhom isiru wkoll biex inkunu nafu kif dan l-appoġġ qed jagħmel differenza jekk qed jagħmel differenza. Ħames punt. Nixtieq ukoll niġbed l-attenzjoni tagħkom għal fatt li sa tini ta' Ġunju ta' din is-sena kolunkwa komitat jew grupp jista' jissottometti proposti għal proġetti piloti jew prolonguzzjoni ta' dawk eżistenti qed insemmi din it-teknikalità għaliex xtaqt forsi nfakkar xi kollegi li din hija xi ħaġa possibbli u dina tista' tintrabat ukoll mal-kriżi tar-refuġati. Grazzi. Grazzi. Ma nafx jekk għandix aktar talbi tal-interventi. Mela, s signora Sepon u s signora Spinelli, grazzi. Xtaqt nżid żewġ punti ma' dak li diġà għal minn żewġ rapporters l-ewwel. Iva, forsi meta nkunu għaddejjin minn żminijiet tajbin ma jkun bżonn il-budget kollu kemm iżda fi żminijiet ta' kriżi ikunu irridu nżidu l-isforzi tagħna biex nindirizzaw is-sitwazzjonijiet kollha. Allura jew ikollna aktar flejjes għall budget jew minn tal-inqas, minn tal-inqas għal-ġejjieni jirridu b'xi mod imbidlu r-regoli għal-budget mhux biss sempliċement nagħtu lura il-flejes li ma jintefqux, iżda biex inżommu dan il-flus eh, biex ikunu dispożizzjoni tagħna fti żmien ta' kriżi. Imbagħad dan ukoll huwa aktar meħtieġ għaliex nintebħu illi xi stati membri mhumiex imħejja b'mod individwali biex jikkontribwixxu għall isfidi ta' qoddimna. mhux fil-linja li jappoġġaw pajjiżi oħra, iżda li ma jerfawx responsabiltajiet propji u allura aktar responsabiltajiet fil-loqsma finanzjari hija xi ħaġa aktar meħtieġa fil-Baġit Ewropea. Punti ieħor minn ħatijaj, mhux biss irridu nagħmlu aktar sforzi biex nindirizzaw is-sitwazzjoni tar-refuġjati, jekk naraw s soċjetajiet tagħna, naħseb li rridu nagħmlu aktar sforzi biex nindirizzaw il-faqar li dejjem qiegħed jiżdied f'xi joqsma tas-soċjetajiet tagħna ma nistgħux ninjoraw din il-ħaġa, grazzi. Grazzi Brigit. Barbara Spinelli jekk joġobha. Grazzi President. Erba punti minna tiegħi: L-ewwel l-opinjoni tas sena l-oħra. Kienet titlob impen fuq is search and rescue, biex konna fondi għal tfittxija salvataġġ biex ikun hemm operazzjonijiet minn ta' stati membri iżda l-linja tal-budget qatt ma nħolqot u għalhekk forsi nistgħu nistgħu nikkonsidraw li nerġgħu nipproponu din il-ħaġa. It-tieni proposta minna tiegħi finanzjament ta' azzjonijiet ta' volontarjat l-assistenza refugjati. Fil-fema tiegħi hija ħaġa importanti din għaliex anki nreferi għal istħarriġ ta' dan l-aħħar ta' Amnesty ir-riżultat ewlieni jurina naraw illi il-ċittadini Ewropej f'ċertu pajjiżi bħal Renju Unit huma lesti illi jilqaw eh, refuġati, anki Franza. Tielet punt, l-għajnuna legali għal refuġati għal dawk li ma jixtiqux jintbatu lura pajjiżhom u raba punt, punt essenzjali dan, l-integrazzjoni ta' suq ta' xogħol. Dana jista' wassal għal kontribuzzjoni finanzjarju għal mill-Istati membri lejn l-Unjoni Ewropea. Grazzi. Grazzi Barbara. Jekk m'għandniex aktar persuni xtu jagħmlu intervent, eh, nitlob is-Sur Ger iwieġeb għal dawk il-mistoqsijiet li kellna. Grazzi. Naqbel dwar il-punti kollha dwar il-kontenut, mhemmx punti li ma naqbilx magħhom allura Żewġ punti issa minna ħatijaj. La, jina mux bis rapporter għal budget 2017, iżda jina u rapporter permanenti għal aġenziji. U għallura, rekwiziti finanzjari u ta' personal tal-aġenziji, jina ma' punti li jina indirizza kemm il-darba Nappoġġa u koll l-ideja li lan ta' 5% f'termini ta' tnaqqis tal-personal tal-ġenziji hija xi ħaġa li iva trid titneħħa għaliex tolqod dan il-kumitat u naħseb illi L-approċ ġenerali tal-Kummissjoni lejn tnaqqis fil-personal hija xi ħaġa redikola fl-2013 aħna konna għedna illi l-istituzzjonijiet kollha se naqsu il-personal tagħhom 5% inkluż il-Parlament iżda il-Kummissjoni ma qesitx l-uffiċjali kollha tal-Kummissjoni biex tnaqqas l-uffiċjali b'5% hija ġalet l-aġenziji jagħmlu tnaqqis ta' 5% għal kull aġenzija u fejn da ma jistax jisseħ, per eżempju fil-kas ta' Frontex, fejn neħtiġu aktar personal, allura dawn l impiegi irridu jiġu minn aġenziji oħra permezz ta' rimobilizzazzjoni mill-personal mil għad dispożizzjoni tagħhom. Jiġifieri mhuwiex biss 5% it-tnaqqis rigward tal-aġenziji, iżda jitlaq sa jitla sa 10% f'termini ta' telf ta' personal biex ikunem rimobilizzazzjoni biex ikunem impiegati li jintbatu f'aġenziji oħra. Dan huwa argument li aħna tlifna flaqa interistituzzjonali mal-Konsil li diskutajni dan il-punt, għaliex kena l-impressjoni li l kunsill Eh, ma kienx jaqbel jew ma setax jaqbel mal-Kummissjoni, iżda Pala delegazzjoni tal-budget aħna kan konna sorpriżi nisimgħu l-Kunsill jgħid li dina ġiet aċċettata b'mod impliċita fil-budget 2014. Bekk dik hija s-sitwazzjoni bħalissa jiena kemm xi irritat. Iżda naħseb irridu nżommu ma' talba illi l-aġenziji jiġu eżentati mit-tnaqis 5%, però rridu nżommu f'moħħna li li nissupplixxu personal f'aġenziji oħra ifisser li aġenziji oħra jitilfu il-ħaddima tagħhom. Dana ma jfissirx illi billi nżidu l-impegati li aħna maħniġ favuri li nżidu l-impegati ta' Frontex u Europol, pero dawn appunt li rridu f'moħna. Għalix kifedna, jekk ikonna situazzjoni fejn nkunu għadin innaqsu mill-personal ta' ġensi oħra. Issa, puntiħor, il-linja tal-budget. dawn id-deċiżjoni tal-Komitat Libe ħolqu xi problemi għalina fil-budget. Nifhem l-interess tal-Kumitat li konna linja separata għat tfittxija salvataġġ biex nkunu nafu eżattament kemm hemm flus għad dispożizzjoni, ġifieri nagħmlu ċara illi dak huwa li tagħhom fuq l-Unjoni Ewropea fuq dan il-antant importanti. Madana kollu, ifisser li fuq naħa l-oħra, jekk irridu nistabilixxu linja, eh, nitilfu mbagħad flessibilità għaliex il-Kummissjoni Frontex fih dan il-budgets tagħhom ġala darba huma jaraw ċifra. Ġala darba dik iċ-ċifra eh, tintuża Ah, per eżempju għatfiċija salvataċ, Hemmhekk jistaw jistgħu u flejes minn għasam ieħor biex ikun hemm fiċċija salvataġġ kif nixtiequ fuq livell politiku iżda jekk mem xej ċar f'termini ta' linji ta' budget, allura ikonna bżonn proċedura komplessa biex ikonna il-flus disponibbli fuq dik il-linja. Mhix sitwazzjoni li mhux qed naqblu fuq il-kontenut, qed naqblu fuq il-kontenut, iżda xtaqt nindika illi li nitolbu linja separata iżit it-trasparenza iżda innaqqas il-flessibilità u ġala darba il-flejjes marru fil-fatt, per eżempju għat u salvataġġ, kun aktar komplikat li nġdu l-fondi li għanna bżon. U aħna mux jekk irridu. Qed nagħmel dan il-punt għaliex ċertament hawnhekk qegħdin indirizzaw ir-rekwiżiti tal-libe u dana skont l-isfond politiku. Iżda żommu dan il-punt f'moħħkom. Lan politiku mhux neċessarjament hawnhekk qed jiġi moqdi għaliex il-regolament budgetarju huwa li ju. Mhix ħaġa sodisfaċenti tip din l ħaġa però fl-aħħar mill-aħħar hekk huma l-affarijiet. Bek, fl-aħħar mill ħar ma tkunx ettejn tgħin lilek innifsek billi titlob linja separata. Grazzi Jens, grazzi ħafna kol għal lezzjonijiet kollha li kellna mill-Kumitat tal-Budget Sfortunatament, il-ħin kontrina u tfadlinna żewġ punti fuq l-agenda. Signora Makovej, forsi malaj malajr? Le. Mela tajjeb, naħseb kena diskussjoni tajba. Ħafna grazzi l kollegi eh, dan huwa punt importanti ħafna lina u hemm xi varjazzjonijiet dak li qegħdin nagħmlu, però iva nifmu Jens hemm ukoll kwistjonijiet kritiċi anki mill-aspett tal-baġit tal-li kumitat liwi, però nirringrazzjawkom xorta waħda għall preżenza tagħkom. Jekk jġabkom żommu din ir-razzjoni waħda b'saħħitha għaliex dan huwa żmien sensittiv għalina wkoll u nixtiequ illi ma niżbaljawx hawnhekk. Grazzi ħafna, grazzi l-kollegi għall-kontribut tagħhom ukoll. Mela, issa ngħaddu għal punt numru 12 fuq l-agenda ġieda kontra l-korruzzjoni u segwitu għal riżoluzzjoni krim. Kollegi, introduzzjoni biex niftakru fuq xi qed nitkellmu, kanna rezoluzzjoni ta' 23 ta' Ottubru 2013 dwar il-kriminalità organizzata, korruzzjoni, ħasil tal-flus, rakkomandazzjonijiet u inizjattivi li ġejtiet il-Parlament ta' parir il-Kumitat Libe sabiex ir rekomandazzjonijiet inklużi jiġu wkoll inklużi anki fuq livell politiku istituzzjonali u bekk qed iksir ħidma fuq rapport fuq inizjattiva propja dwar il-ġlida kontra l-korruzzjoni u s-segwitu għal riżoluzzjoni krim bekk wara xogħol ta' tħejjija inkluż eh, l-abbozzar ta' dokument ta' ħidma u l-organizzazzjoni ta' smieħ pubbliku, prezentazzjoni ta' studji mill-esperti u anki kwestjonarju li l-membri nazzjonali ta' Eurojust kif ukoll skambju ta' femmit mal-membri tal-Kumitat Taljana kontra il-Mafja, issa se nisimgħu Missur Ferrara, rapporter illi se jippreżenta se tippreżenta anzi ir-rapport tagħha, l-abbozz rapport tagħha. Fidek. Grazzi, President. Eżis kollegi, qabel xejn nirringrazzja li Shadows u teams tagħhom għas suġġerimenti tagħhom u l-kontribuzzjonijiet tagħhom għal dan id-dokument li qegħdin niddiskutu llum. Grazzi wkoll il segretarjat tal-Kumitat Libe għall appoġġ tagħhom anke dawk illi parteċipaw għas u taw ukoll il- ħsibiet tagħhom. Il-bira aħna fakkarna il-mewt tal-imħallef Falcone kien simbolu għal ġlida kontra l-mafja, kien qatel ma flimkien mal-mara tiegħu eh, fl-1992 u flimkien mal-mara tiegħu inqatlu anki t-tim li kienu jieħdu ħsiebu. U allura ċertament irridu nsemmu il-sagrifiċi ta' ħafna persuni Eh, Jibqa' għal xejn sakemm organizzazzjonijiet kriminali bħal tejmuma tal-mafja jibqaw jitqisu fenomenu illi ċertament jintrabtu ma' strutturi nazzjonali biex bekk jiddiversifikaw l-attivitajiet tagħhom u anki ikollhom azzjonijiet fil-swieq differenti tagħna u anki biex anki jespandu ruhom u jespandu l leħ il-leġitu tagħhom. Il-ġlida kontra l-korruzzjoni wassal la riżoluzzjoni tal-Kumitat Krim u dan kien l-ewwel pass biex aħna inqisu rakkomandazzjonijiet li kien hemm fir-riżoluzzjoni tal-2013 dwar korruzzjoni u ħassil tal-flus. Bekk ridna niffukaw fuq ambiti partikolari mod partikolari proposti biex bekk inkunu nistaw nirġidu il-korruzzjoni u kriminalità organizzata. U anki rridu naraw li konna monitoraġġ u applikazzjoni tal-liġijiet eżistenti u anki nevalwaw l-effikaċja tagħhom. Punt tatlu huwa wkoll l-applikazzjoni min-naħa tal-Stati membri ta' strumenti eżistenti fuq livell Ewropew internazzjonali fil-qafas tal ġlieda kontra l-kriminalità organizzata u reċiklaġġ tal-flus. U bekk għanna investiment ewlieni fil-kultura tal il-legalità u meta nqisu wkoll l-aspett kriminali aħna nqisu li ċiklu politiku tal-Unjoni Ewropea fil-ġlieda kontra kriminalità organizzata trid tiffoka fuq il-ġlieda kontra ir-reat assoċjat u mhux ir-reat finali u bekk ninkludu wkoll il-reċiklaġġ u bekk għanna kontesti fejn hemm riskju u nafu li hemm istituzzjonijiet li mhux dejjem ikun jistgħu jwieġbu għall ispettattivi ta' ċittadini. U allura dana jgħin il-mod kif dawn l-organizzazzjonijiet jaħdmu bekk hemm bżonn illi l-prioritajiet għandhom jiġu definiti skont dawk l-prioritajiet politiċi u anki edukattivi minn aspett operattiv għadin u koll niproponi unità specializzata fil-Europol biex jġildu kontra organizzazzjonijiet bħal dawn illi jaħdmu f'diversi setturi u bekk l-Istati membri ikollhom entità illi twetta ħidma koordinata f'termini ta' investigazzjonijiet kontra dawn it-tipi ta' organizzazzjonijiet kriminali. Issa l-qafas leġislattivi dan irdu nsaħħu l-istruttura biex bekk ikonna liġijiet minimi għal dak li xaqsam il-reati u sanzjonijiet biex bekk intejbu l-kooperazzjoni ġudizzjarja transkonfinali. Mbagħad għandna definizzjoni komuni tal-kriminalità organizzata u anki għall-uffiċjal pubbliku u biex bekk ukoll nirreferu għal whistleblowers u dawk li kollaboraw mal-ġustizzja u anki biex ikonna wkoll Prokura Ewropea independent diritti u bekk ikun hemm ukoll kompetenzi definiti u jkollna kooperenza ġudizzarja wkoll u tal-Pulizija fuq livell Ewropew. Hawnhekk fl-abbozz tad dokument ukoll qegħdin naraw li l-ħidma ġudizzjarja tal-Pulizija u tal-Pulizija wkoll tista' twassal għal sitwazzjoni burokratika u anki tista' it ittawwal il-ġlida kontra il-kriminalità. Bekk nitolbu l-Istati membri biex jizidu rizorsi tagħhom għal kooperazzjoni bejn il-settur ġudizzjarju u s-settur tal-forzi tal-pulizija biex bekk ikonna sistema komuni ta' skambju ta' informazzjoni Umbat għanna l-istrateġija fejn aħna insegwu il-flejes biex bekk nkunu nafu li muma networks ta' kriminalità u ta' korruzzjoni. Bekk hemm bżonn li nsaħħu l-istruttura leġislattiva biex bekk ikon aktar trasparenza u traċċabilità ukoll tal-flussi tal-flus anki fil-qasam tal-fondi Ewropej biex bekk ikonna wkoll verifika ta' kif dawn il-fondi qegħdin tassew jintefqu. Importanti wkoll il-mod kif aħna namlu il-rintraċċar li frizar u dana fir rigward ta' tħul mill-kriminalità u kif qegħdin jintużaw dawn il-flejjes biex bekk anki naraw illi nolqtu il-patrimonju tal-organizzazzjonijiet kriminali. Il-korruzzjoni huwa fost eh, mezz ewlieni illi jużaw dawn l-organizzazzjonijiet kriminali u s-sistemi u anki joqtu s-sistemi soċjali tal-Stati membri. U bekk u kol iċeklu l-investiment u anki jitlu fl-qasam tax-xuri pubbliku. Bekk fl-abbozz qegħdin nitolbu li konna miżuri biex jindirizzaw ix-xuri pubbliku, mod partikolari anke li konna sistema kompleta ta' e-procurement fl-Unjoni Ewropea biex innaqsu il-possibilità ta' korruzzjoni fil-każijiet ta' xiri pubbliku. U rridu neskludu xi tip ta' eh, kumpanija li b'xi mod setat kienet involuta b'attivitajiet illegali bħal dawn. U rrid ikun hemm ukoll sitwazzjoni fejn ikonna ċertifikazzjoni kontra il-kriminalità organizzata fuq livell ta' kumpaniji. Għal dak li għandu xaqsam eh, kif jista' jkun hemm intervent f'dan ir-rigward, hawnhekk għandna diversi aspetti kriminali li qegħdin jieħdu wkoll aspett transkonfinali u għandna eżempju għal dak li għandu xaqsam mill falsifikar ta' prodotti, ta' prodotti medicinali fost oħrajn u għanna u koll il-traffiku ta' drogi illi huwa għaw koll eh, għajn ta' negozju ewlieni għal dawn l-organizzazzjonijiet. Mbagħad għandna l-interessi kriminali brabta mal-lob tal-azzard u l-Kummissjoni qed tintalab tintroduċi leġislazzjoni biex ikunu nistgħu niġġieldu azzjonijiet bħal dawn. Mbagħad għandna postijiet fejn il-tħul mill-attivitajiet kriminali jistgħu jiġu investiti biex u rridu ninvestigaw ukoll it dħul mit-terrorizmu kriminalità organizzata u dawn jistan mbagħad jiġu integrati. Mbagħad għandna wkoll l-infiltrazzjoni tal-kriminalità organizzata f'termini tal-finanzjament li ikun indirizzat għall-integrazzjoni tal-refuġati. U fil-fat dawna edin insibuhom anki f'ċentri għal persuni li din jitolbu l-azil u bekk dan sar ukoll negozju kbir anki għal fil-rigward ta' fondi li jridu jintużaw għall-akkoljenza ta' dawn ir-refuġati. U allura dana jfisser li għanna opportunitajiet ġodda għal dawn il-gruppi ta' kriminali illi jaraw alternativa li joffru l-uniku alternativa għal refuġati. Umbat, għanna u koll traffikar tal-bnedmin, tal-organi u l-prostituzzjoni u l-sfruttament tal-bnedmin. Tal Umbat għanna il-ġestjoni tal-iskart. Dan u koll iwassal għal ċertu eh, azzjoni u negozju illeċitu e-, traffiku illeċitu ta' skart u anki skart tossiku iwassal għal konsekwenzi devastanti għal ċittadini u dana u kol e, naqas il-dritt għal ħajja e, deċenti u, u dritt ta' kull ċittadin għas saħħa Nittama illi bekk nkunu nistaw u kol naraw aktar kollaborazzjoni u kooperazzjoni biex ikonna rizultat li wassalna għal ċertu kwalità fil-proposta tagħna. U dana minħabba situazzjoni fejn anki għanna infiltrazzjoni fil-proċessi politiċi u istituzzjonali oħra. U anki jiġu mill-quta drittijiet fundamentali u anki kunem hemm impatt fuq il-kwalità tal-ħajja tal u jolqot miljuni ta' ċittadini u anki komunitajiet. Jena nirringrazzjakom u nirringrazzja l-Shadows daw kolla illi parteċipaw fit diskussjonijiet grazzi u koll il-Komissjoni Ewropea, l-Europol, il-Eurojust, l-EPRS u daw kolla li bximot kontribwixxew għal eh, ħidma fuq dan l-abbozz grazzi. Grazzi għal din il-prezentazzjoni eh, tan dettaljata ta' dan il-rapport u għanna xoħut mis shadows issa prezenti u issa nibdew ma' surmelo għal Pepe. Grazie ħafna, Sur President, jiena minna ħatijaj xtaqt nirringrazzja l-ewel net l rapporteur ta' xol kollu li għamlet dinja ta' priorità Olja, di kwestjoni ta' fetwan l-koll. Il-gruppi kollha fil-fatt għandhom ikunu għadin jaħdmu fuq u dan hija kwestjoni komplessa mens b'implikazzjonijiet ekonomiċi, soċjali, politiċi fil-pajjiżi kollha tagħna. U peress li fl-Unjoni Ewropea aħna naċertu riflessi dun kunu ċerti mija fil-mija li fl-inizjattivi tagħna aħna ma nkunux qegħdin niksru il-frontieri l limiti eżistenti, għanna regoli propju dwar dan fil proċess leġislattiv il kunsill u l-Parlament jistaw ikollhom livell minimu ta' sanzjonijiet għal ksur gravi ta' dispozizjoni li għandhom xasmu għal frontieri uh, interni. Fil-ġida kontra dawn il-fenomeni, Nasab l-leġizzatur kien qed japplika dawn ir-regoli minimi imma ċittadini tal-Unjoni Ewropea min-naħa tagħhom li li politiċi politiċi Ewropej jieħdu livelli massimi. Aħna rridu li niġġieldu il-korruzzjoni fl-aħħar mill-aħħar fil-pajjiżi differenti fl-Ewropa. Għanna miljuni ta' nies li jgħaddu minn pajjiż għal ieħor fil-żona komuni u hemm il-possibilità allura li teżisti korruzzjoni u rridu naġilduha iktar. U għalhekk prosekutur pubbliku Ewropew b'uffiċċju eh, indipendenti u b'setat indipendenti u importanti, ħajkonna bżon ta' aktar kooperazzjoni bejn il-ġudikatura u l-pulizija biex l-affarijiet ikunu iktar effettivi, ikunu l-affarijiet ukoll indirizzati minn din il-lenti. Importanti wkoll li niġġieldu korruzzjoni dejjem bl-aħjar mod u bl mod possibbli. Issa, Ovvjament, rridu niftakru dejjem fil-kontest li ninsabu fih il-kriżi finanzjarja met ħafna pressjoni fuq il-gvernijiet Issa, kikul il-politiċi Ewropej jipresentu li dawk il-pajjiżi li qegħdin jiffaċċew l-iktar diffikultajiet jemlu l-ikbar limitazzjonijiet naħseb li dan jkun sinjal żbaljat. Fl-istess waqt il-politiċi nfushom ma tanċoqdu attenti kif fuq il-flus. Allura mdina eh, differenza bejn tal-korruzzjoni u il-lat liħor u għalek għanna bżon niranġaw u nimodifikaw il-politika tagħna aspetti soċjali, ambientali u koll affettwa li kun affettwata unnek il-rapporter semmita dil-ħagġa u aħna fil-Parlament Ewropew rridu naħdmu sabiex nibatu dejjem l-aħjar sinjal possibli. Grazzi ħafna fisem il-PPE. Grazzi. Issa, il-Sinjura Jotova għall sendi Grazzi, Claude. Nishtiq nirringrazzja l-Lara Ferrara ta' xol li għamlet u nirringrazzja u koll il-kollegi u l-Shadow Rapporters għal Din, dan, għaxol fuq dan il-sujġet tant diffiċli. Aħna irridu li għal-inqas ikollna ideja ta' xini ġida ta' kontra korruzzjoni fl-Europa bħalissa jiena għalbi ħafna dar rapport ta' xili sentejn naħdem propju fuq il- dan is-suġġett u kien hemm ir-rapport Jakolino qabel ukoll kollu soluzzjoni fil-fatt qiegħda tinkludi dak kollu illi sar anke qabel. Konna daqsxejn diżappuntati min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea bir-rapport ta' qabel konna qed nippretendu ħafna iżjed f'termini ta' proposti leġislattivi il-livell Ewropew ikun ħafna iktar effettiv fil-ġida ta' korruzzjoni u kriminata organizzata kull panna problema hija definizzjoni, definizzjoni komuni ta' xini il-korruzzjoni u l-ora issa qed iżid ukoll definizzjoni għal kriminalità organizzata. Nistennaw li jkun hemm definizzjonijiet għaliex id-differenzi bejn l-istati membri u waslu għal differenzi fil- mod kif tiġi miġilda eh, il-ġilda kontra korruzzjoni u dwar eh, proposti leġislattivi partikolari u l-armonizzazzjoni għal konflitt ta' interess, eh, tħul illegali, eh, tax havens, korruzzjoni fuq livell amministrattiv. Dan sissa ma ġiex indirizzat minnaħat tal-Kommissjoni, sissa fir-rapporti għakolino aħna konna saqsejna mistoqsijiet importanti dwar kif għanna naħdmu fuq level Ewropew l-istituzzjoni Ewropej kif għandhom jaġġixxu jiderċa l-istituzzjonijiet qegħdin jaġġixxu minn jeddhom m'hemm l-ebda kooperazzjoni orizzontali f'dan jagħti l-opportunità lil kriminali organizzati fl-Ewropa sabiex jużaw dana n-nuqqasijiet. Anki kwistjonijiet tax-xiri pubbliku kif dan huwa relatat hawnhekk u kif jista' joħloq ukoll opportunità għal korruzzjoni. fil rapport għandna ukoll ideat illi ħarġu mir rezoluzzjoni riċenti tal-Parlament Ewropew dwar l-fondi ta' immigrazzjoni, per eżempju, il-fondi differenti ta' refugġjati, il-fondi allokati għal kriżijiet finanzjarja. U rajna u koll kif parti, per eżempju, mill-fondi li supposti morru għal refugġati li għandhom bżonnom jispiċċaw fil-but taħattijħor u hemm investigazzjonijiet għaddejjin propju f'dan ir-rigward. Inna nejdu il kummissjoni Ewropea għandha toħroġ bi proposti leġislattivi sissa kull mamlet il-Kummissjoni hija li ħarġet rapport. Dan ir-rapport mimli sejbiet u memxej per sot bħala bazi leġizlattiva. L-affarijiet qed jieħdu ħafna ħin, nittamaw li l-Kummissjoni tkun tista' tispjegana daqsxejn qed jġri għaliex. Inna naħsbu wkoll li sabiex ikollna ġlida kontra korruzzjoni effettiva irid ikollna wkoll xi ħaġa simili fl-Istati Membri u jkollna wkoll mezzi differenti ta' kif nagħmlu monitoraġġ tas mekkanizmu per eżempju ta' CBM fil-Bulgarija u fil-Rumanija illi m'għadux effiċjenti issa. Aħna nħossu li ġida kontra korruzzjoni tkun aktar effettiva u tista' tkun aktar effettiva jekk issir b'mod armonizzat fl-istati membri kollha mingħajr ma' noqogħdu nippuntaw subajna lej pajjiż jew ieħor Is-Soċjalisti Demokratiċi ħajkun qegħdin jissuġġerixxu emendi partikolari għal-rapport li jimxu f'dan id-direzzjoni ta' armonizzazzjoni jaqwa tal-liġijiet tal-regoli leġislattivi. Kif ukoll biex iġu indirizzati l-korruzzjoni f'pajjiżi terzi fl-istituzzjonijiet Ewropej. Grazzi, Shadow issa għall-ICR. L-ewwel net aħna l-ICR e jaqbel ma twaqif ta' dina l-istrument biex iġilet il-korruzzjoni, il-ħasil tal-flus, il-terrorizmu u il-ċiberkriminalità. Ġifir il-pozizjoni inizjali tagħna hija waħda pozittiva. u qed nara bosta inizjattivi tajba wkoll li jistaw li sjer jaqbel magħhom bħal pereżempju skambju ta' informazzjoni jaqwa iktar kooperazzjoni bej il l-infurzata tal-liġi, intraċabilità tal-fondi Ewropej u koll. U nishtiq nisħaq illi il-rabta bej il-kriminalità organizzata terrorizmu kif ukoll il-ġlida kontra traffikar ta' bnedmin hija eh, importanti ħafna lina, ġifiri aħna nħossu li dawn l-inizjattivi fil-fatt nistgħu nappoġġawhom fir-rapport finali imma għandna xi tħassib ukoll ta' fuqhom tafu illi aħna ma nistawx naqblu mal-ħolqin ta' uffiċċju tal-persekutur pubbliku Ewropew minn dejjem konna kontrija din il-ħaġa aħna ma nixtiequx laqas li nkunu membri tal-Grekwa għal redistribuzzjoni tal-assi tal minn kriminalità għanna tħassib relatat ma' ta' dwar dan kollu u lesti li naħdmu iżjed sabiex forsi nimmodifikaw daw il-punti forsi anki innaħħuhom mill-rapport jekk jirna xinna ikonna biżejjed appoġġ. Grazzi. Ix-shadow għall-għaldi issa kieġbok Natali. Grazzi, President. L-ewwel qed nirringrazzja lil Lara Ferrari għal dana rapport eccellenti. Ħdimna b'mod tajjeb ħafna. Ħdimna tajjeb bej rapporter u shadows fi fatt Lara ħadet ħafna konsiderazzjoni l-kummenti li saru. U dana naħseb jgħin eh, l-aħħam test U nishtiq ringrazzjaw kol mod partikolari tal-li użat u għadda interessanti ħafna. Bata ti kwestjonarju li prosekuturi pubbliċi kolla u l-membri tal-Eurojust. Dana għadda u kol mill-forum konsultattiv ta' prosekuturi pubbliċi u kienet għadda dinamika ħafna illi intużata l-ura bitħejja għal dan ir-rapport. Issa, il-proposti sa' rapport L-idea li li jkun hemm approċċ prattiku fejn. Aħna nippruvaw nifukaw fuq oqsma speċifiċi flok nippruvaw nitrattaw biżibilju ta' idejat li kollha jibeduna minn dak li qegħdin nippruvaw nilħu. Importanti u koll li nisħu l-implementazzjoni ta' dawn l-odda fl-istati membri. Il-rapport jgħid illi l-istati membri it-trasponew ħafna minn dawn l-istrumenti fuq livell Ewropew u fil-fatt hija kwistjoni li wieħed jaċċerta li f'dawk il-każijiet fejn dan għadu ma sarx il-Kommissjoni tieħu il-passi neċessarji biex tissanzjonhom il dawn l-Istati membri. Ħaġoħra, unħossi li ħaġa loġika din u kollu li sarab ma tajjeb ħafna kien hemm rabta hawnhekk bejn tax havens u l-ħasil tal-flus u l-bżonn illi inkunna nistaw nintraċċaw l-influssi ta' kapital b'mod aħjar, għax kollha nafu li dannu li jista' jiġri fid-dinja, kien hemm kollega fil-fatt li fakkarna fuq dan il-fatt u ħaġa li dejjem tibqa' tissemma fid-diskussjonijiet tal-Kumitat Libe. Irid ikollna dan l-uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew li jkun mhux biss indipendenti ma jkun b'saħħtu wkoll. Dawn huma żewġ elementi ewlenin u naħseb xi darbejn għaxxinna naslu Fisem l-għalde jena nishtiq nisħaq fuq tlet elementi importanti li nħoss li jistaw jgħinu sabiex aħna nlaħmu t-test l ewwel net il-ġrida kontra kull tip ta' ċiba kriminalità. Nasab li dana jittassew jiġi ankrat fil-rapport Għadin nitkellmu dwar sma' ta' intervent speċifiku għaliex il-ċiber kriminalità għandha rwol fil-kontrafazzjoni, fil-ħassil tal-flus, ħaġa illi kważi kważi tberħeg għaliex jekk fimtew bil ħaristej ċifri jiena. Sabrija 50 miljun euro huma l-ammont biljun euro, skużi, 150 biljun euro fis-sena. Ħafna, ħafna iżjed mill dak li jiġi traffikat fil-kokaina, eroina u kannabis. Um, mbagħad hemm ukoll l-idea illi pereżempju dana il-prosekutur pubbliku jkollu rizorsi propja sabiex ikun jista' jagħmel anki x-xogħol jaqdi x-irwol tiegħu u kollu kol setat li morru oltre milli li reati kontra l-interessi finanzjari tal-Unjoni Ewropea mbagħad l-friżar tal-proprjetà. Direttiva tal-2011 taħdem fil-fatt issa qiegħda tħalli l-ewwel riżultati, imma hemm żewġ affarijiet nieqsa l-ewwel il-possibilità illi jiġu ifrizzati. jew konfiskati l-affarijiet li kunu ġew li kunu ntirtu. Għanna flejjes u għassi li jistaw trasferiti l-raba un bat ikun diffiċli ħafna sabiex l-autoritajiet legali u tal-infurzar tal-liġi sabiex jintraċċaw il-flejjes. Mhuwiex awtomatikament il-każ imma naħseb li teżisti din il-possibilità li l-affarijiet isiru b'dan il-mod. Ġifiri, f'termini ekonomiċi l-iskali huma kbar ħafna u għalhekk hemm bżonn ukoll tittieħed azzjoni. Hemm teddida fl-aħħar mill-aħħar ukoll għal l-istat ta' dritt u għalhekk dan it-test irridu aħna nindirizzaw it-tentakoli tal- ehm, dawn dawn networks tal kriminalità organizzata. Grazzi. Is-Sur Dejang, il-Shadow al gwe Grazie, President. Jina u kol naqbel ma dak li għalet il-Sinjura Griesbeck dwar il-kollaborazzjoni tajba ħafna li kellna ma' rapporter. Grazzi ħafna għalek ta' dan. Kena ħafna messaġġi li smajna matul il-preparamenti l ewwel net illi nevitaw eh, rapport illi jazel dak biss illi jinteressa lilek, imma l-effett jista' jkun inqas għaliex tant hemm tant ikun hemm elementi. Nasab għandna nevitaw ukoll sitwazzjonijiet però fejn il-Parlament joqgħod joħroġ b'rakkomandazzjonijiet ikollna diskussjoni ġenerali, forsi anke mmorru qudiem il-plenarja, il-Kunsill jgħidilna grazzi, kontu tassew eh, utli u issa nkomplu x-xogħol tagħna, imma f'xi fażi, f'xi stadju jrid ikun hemm riżultat konkret. Jiena nasab l-ħares taqbos temendi fuq dan ir-rapport biex namlu aktar preċiż biex najdu eżattament x'qed nippretendu mill-Kummissjoni u l-Kunsill u l-Istati Membri u meta irridu dan kollu. Per eżempju, meta niskemmu dwar il-korruzzjoni, rajna tipi ta' rakkomandazzjonijiet f'dan ir-rapport għamilnijom qabel. Però li dejjaqni u illi Kien hemm punti fokali fl-istati membriva f'aġenda kontra korruzzjoni, kien hemm kull tip ta' skambi ta' diskus u diskussjonijiet fil-Kunsill, ma jiena ma naqra xejn dwar dan, minix qed nara rapport dwar l-avvanzi li saru. il kummissjoni darba kienet resqet rapport fuq il-ġdida kontra l-korruzzjoni fl-Istati membri primarjament Għadna għat nistennew it-tieni rapport jidir li liġi post-post ħafna drabi ma jien rridu issa u rridu illi kun komprensiv. Rridu li jinkludi wkoll il-ġrida kontra korruzzjoni fl-istituzzjonijiet Ewropej, ħaġa li ma kienx hemm fir-rapport ta' qabel. Naħseb li l-Kummissjoni speċjalment manke l kunsill intuhom periodi ta' żmien konkreti u nagħmlu ċar li dal-Parlament ma jistax jibqa' jagħmel rakkomandazzjonijiet ġenerali u jiddiskuti għad infinitu mal-Kummissjoni u l-Kunsill bla ma qatt naraw progress. Il-UN għadhom qegħdin jelmentaw li l mi mhijiex attiva biżejjed dwar il-mekanizmu fil- qafas tal ġida kontra korruzzjoni fil-ġus maquda u anki l-OECD l-implementazzjoni emmek anki l-OECD jibbentaw dwar nuqqas ta' rizorsi fuq livelli ta' stati membri nuqqas ta' rida un pen minnaħat tal-Unjoni Ewropea fil-ġrida kontra per eżempju t-tixħim minnaħat tal-kumpaniji. U għallura f'dan il-kas naħseb li għandu jkunem Eh, paragrafu kol fit tendenza li teżisti biex fil-kas tal-white collared crime ma jkunx menx bizzet rizorsi. Hemm ħafna prioritajiet fl-istati membri u f'dan ir-rapport. Jiena nixtieq illi, però nispiċċaw billi jkun hemm lista ta' prioritajiet ċari. Um, nkunu se ngħidu illum traffikar għada korruzzjoni, pitada ħasil tal-flus u fil-verità naraw illi qed nippruvaw nagħmlu kollox u nispiċċaw ma nagħmlu xejn. Għax mhux biżejjed li jkollok priorità, jrid ikollok ukoll ir-riżorsi. F'qasam partikolari li semma fir-rapport kienet Għazam li jena ta' il-ġemp fl-Unjoni Ewropea forma ta' kriminalità organizzata tispeċjalizza fil-serq ta' ħwienet il bilaħ fil-fat kellna ġurnata pjuttost twila ma' l-organizzazzjonijiet li jirrappreżentaw il-beħb li mnutu fil-fat għalu li dana jwassal għal telf kbir kif ukoll għal ansjetà għal ħaddiema u sidin tal-ħwienet għaliex ta' tip ta' ser ikollu mhux biss effetti ekonomiċi ma anke effetti psikoloġiċi. L-Europol għandu l-mandat li jiġbor id-data li tiġa teżisti fuq livell nazzjonali. U dina ma tuwix priorita fl-istess waqt naraw li hemm nuqqas bejn l-analiżi li jagħmlu l-Europol u dak li fil-fatt qed isir minnaħa tal-Polizija u l-Prosekuturi Pubbliċi fuq livell nazzjonali u ma tintużax biżejjed eh, l-informazzjoni li teżisti. Hemm ħafna ġbir tad-data fl-Unjoni Ewropea ma meta nsaqsu l-Kummissjoni biex hekk joġobni biex hekk joġobhom ituni idea ta' dak li fis-sistema tal eh, ġbir ta' data u kif l-affarijiet huma terkonnessi u kif il-pulizija tista' tuża din id-data kommissjoni u koll ma tafx. Ma dawn huma problemi seri li qegħdin niffaċċjaw fuq livell Ewropew. M'għandniex il-prijoritajiet adattati, m'aħniex qegħdin nużaw dak li tiġà għandna b'mod effettiv u forsi qegħdin niġbru wis data u ninsew id-data mbagħad essenzjali u kif nużawa. Għalek nasab li ħafna xi stajnt għal fuq din il-kwistjoni tal-kriminalità organizzata. Jiena ħanku il-resa bostemendi, dettalji wkoll dwar il- l-kriminalità organizzata jekk għandu xikun hemm ukoll il-konsiderazzjoni ta' ċirkustanzi aggravanti għal sanzjonijiet u sentenzi aktar gbar. Nishtiq u koll li nirriflettu konklużjoni ta' qabel dwar l-ħtiġa ta' koerenza fil-liġi kriminali sostanzjali u nixtieq ukoll li jkun hemm rabta ma' drittijiet proċedurali għaliex aħna qegħdin s issa f'dan kważi l-estejna il-pakket li konna binna fuq xi darba issa taħsbu li hemm drittijiet biżejjed eh, proċedurali għal konvenut u naħseb li anki għanna nqisu nikkonsidraw dawna s-sistemi potenzjali. Il-rapporter taf li dinja kritika li għetna mela bl-aktar mod kostruttiv sabiex inkomplu laħmu dan il-rapport li huwa tiġa tajjeb ħafna grazzi. Thank you very much. I'm really pleased. Grazzi ħafna. Tassew kontent li kanna din id-dibattitu tant estensiv fuq dana is-suġġett minna ħata shadows ħaġa tajba ħafna fil-fatt għat Għedin marħin, għanna votazzjoni f'nofsinar jidirli, mela eħe għanna votazzjoni f'nofsinar ġifiri, issa qed jafas il-ħin daqxejn, u xorta għanna bosta kollegi li jishtuqu jitkelmu. Ġifiri, forsi jistaw ikunu daqxejn konċizi, issa jan għalbi, għat inti ħatkun għat titkellem u kol fissam il-grupp, skużani, ma fimtekx għax li ġari kienet il-shadow ma inti tista tistilkellem fisem il-ħodor u kol mela. Grazzi. Fil-fatina minn iva ġulli ġuli illi miex disponibli għonek il-lum. L-għonnet nirringrazzja l-Signora Ferrara fuq il-rapport u follow-up tal rizoluzjoni krim dan il-rapport jisħaq fuq il- sforzi li rridu namlu biex neġildu kontra kriminalità organizzata l korruzzjoni eh, azzjonijiet interessanti, l-adozzjoni tal-leġislazzjoni Ewropea biex niġildu kontra kriminalità ambientali, l-abolizzjoni ta' tax havens facilita u il-ħasil tal-flus u anki eh, il-finanzjamenti il ta' organizzazzjoni kriminali ridu il-grupp tagħna ppreżenta abbozz wara l Leaks u l-Panama Papers issa dejjem iktar urġenti niġi naġeċu għonek, kun tolbu l-Komissjoni toħroġ bi proposta. Barra minn dan il-fat li konna prosekutur publiku huwa e, e, importanti ħafna biex neġildu l-kriminalità tal korruzzjoni Hemm bżonn li n-negozjati fil konsilli jintemmu u natu u nwaqfu fl ħar il-prosekutur għawi fl-Ewropa. Dawnum l-esti namlu l-emendi, pero diġan il-għaw il-abbozz għax hija bażi solida diskussjonijiet. U kull xaddu kien prezenti hawnhekk illum bekk illi zita il-kredibilità tar-rapport Fta u dan l-iskambju ta' opinjonijiet. Mela grazzi. Għanna tliet membri, un bad nala il-lista, għax għanna votazzjoni fil-ofsenar. Barbara Spinelli, Schlein u Kalimiħor. U sorrade. Iprovaw titkelmu fil-qosor, għax għanna puntiħor wara da un bat wara l-votazzjoni. Mela l ewel Barbara Spinelli. Nirringrazzja rapporter. Prezentazzjoni eccellenti, anki tal-li flakret il-til ta' Giovanni Palgone. Għalix, huwa importanti ħafna li fl-Europa nkunu nafu, nkunu informati fuq il-kasi tal-Taljan meta niġu għal preparazzjoni ta' dan il-rapport, għax l-esperienza taljana ta' ħafna affarijiet illi meta l-mafja tkun għaddeja ħażin toqtol u meta tkun għaddeja tajjeb u kif qed l-lum ifisser li hija preżenti f'ħafna attivitajiet ekonomiċi u servizzi pubbliċi u mod partikolari f'Ruma. U importanti illi inkunu e-, e-, e-, nafu illi waħda mill-kapitali tal-Europa illum waħda mill-iktar kapitali importanti bħalissa għaddejja mill-korruzzjoni infiltrata. U dawn huma elementi waħed mill-elementi li nixtieq inżid fil-prezentazzjoni eċellenti li għamlet Laura. Żewġ punti. l waħda il-kwistjoni tal-prosekutur tal pubbliku. Fil-grupp tagħna m'għandniex opinjoni li naqblu fuqha fuq il-prosekutur pubbliku Jina favur li tkun eh, ikon uffiċ ta' prosekutur indipendenti u għawija, hemm tendenza ta' maġoranza fil-Kunsill li jinħoloq istituzzjoni biex jiġbor mass data b'mod indiskriminatu dan huwa riskju u rridu nevutaw għax ma jagħmilx sens li jkollna miljuni ta' data mingħajr ma nagħmlu selezzjoni tagħhom. U tieni punt, Ninsisti fuq huwa u jena kontenta ħafna li Laura tkellmet fuq din il-kwistjoni, e ċoħe id-definizjoni tal-kriminalità u ta' servizz pubbliku, b'mod partikolari il-reat ta' ġlida kontra l-assoċjazzjoni kriminali. Fl-Italja hemm reat illi jiġi definit reat ta' assoċjazzjoni ma organizzazzjoni kriminali bħal mafja. Huwa e, e, importanti ħafna li anki fil-rapportana jkun inklud dan il-kunċett u jiġi inkluż anki fil legislazzjoni Ewropea. Il-fatt li wieħed jista' jkollu reat ta' assoċjazzjoni ma' organizzazzjoni kriminali. Xnajn, grazzi President, anki nixtieq nirringrazzja il-kollega Laura rapporter u anki il-shadow rapporters għal din il-ħidma għasek importanti l għannet anki kif għalet Barbara imħabba li semmit anki l-istraġi ta' Kapaċi u l-til ta' Falcone u dana nishtiq nitkellem fuq u anki bħala Ewropea mux bis bħala Taljan. E, u importanti li nimxu l-qoddim bil-ħidma ta' Krim u nkunu informati fuq id-dimensjoni ta' ġlida kontra e, il-mafja. Illum il-mafja għandhom ħafna mm, business anki barra mill frontieri italjani u jihdu japprofittaw is-suq intern. U għawnek jew aħna nkunu tal-istess livell fil-istrumenti ta' ġlida kontra il-kriminalità organizzata jew inkella se nitilfu din il-gwerra għal daqstantu importanti li kunem eh, attenzjoni fu armonizzazzjoni aħjar tal-liġijiet Ewropej u eh, li eh, anki l-attenzjoni li taħt fu il-reati li huma marbuti mal-ambjent mal-iskart u ridu nifmu li l-infiltrazzjoni tal-mafja fl-ekonomija legali fil-fat edin jisirqu ħafna mir risorsi u fl-istessin edin anki eh, jisirqu l-servizzi l-ċittadini. Um, dan huwa importanti biex ikonna iktar kooperazzjoni. Jena eh, tkellimt mal-kollega Korraw illi huwa eh, kien qed jgħid illi huwa diffiċli li jitkellem ma' kollegi Ewropej biex inkun jista' jiġri kontra dan il-fenomenu. il fenomenu u rridu ikonna anki protezzjoni tal-whistleblowers b'direttiva Ewropea li tagħti standards minimi ċari fuq iżlida kontra tax havens illi hija marbuta ħafna għal ġlieda kontra il-kriminalità u anki kontrollu monitoraġġ tal-fondi Ewropej fuq il-ġestjoni tal-akkoljenza tal-immigrati. Umbagħad il-kwistjoni tal-lob tal-azzart u rridu ninkludu anke il-max fixing, match fixing fija eh, f'dan il-punt eh, li importanti fiġi da kontra l-mafja. U anke il-kollega tal-Alde għallet illi rridu nitkermu anke fuq il-konfiska. Eh, et nistennew studju minn il-Kommissjoni fuq il-benefici possibli ta' meta E, jiġu konfiskati il-propieta minar kondanna. U dan huwa strument importanti ħafna u għet nistennew il-rizultati ta' dan l-istudju minn tal komissjoni Grazie. Grazie Eli. U issa Anna Gomez. Grazie. Jena Naprezza dan il-rapport u kontenta nikontribwixi blemendi, però pero xol illi għamlet Laura Ferrara u għaxol eccellenti u nemmen kif diġant għal illi u importanti li namlu leġislazzjoni fuq il-whistleblowers u l-prosekutur pubbliku Ewropew u anki l-istrument tal-konfiskat tal-propietà tal-assi. tal konfiskat tal propietà tal assi tal konfiskat rridu namluħ issa biex nkunu nistaw nalqu il-vojt li jeżisti fil-ġlida kontra il-ħasil tal-flus. Mish kwestjoni biss tal-infiltrazzjoni tal-mafja u tal organizzazzjonijiet kriminali fil-ekonomija legali. Imma l-infiltrazzjoni fil-establishment politiku tana billi attakaw l-istati tana il-mafja mhux qed jikkontrollaw biss l-ekonomija, qed jikkontrollaw il-politika fl-istati membri Tana, f'ħafna istituzzjonijiet tagħna, fil-partiti politiċi. U dan huwa dak li qed juru il-Panama Papers. Il-tax e havens mhumiex havens biss għal għall-evazjoni, ma l-kriminalità kollha rridu nħarsu lejn konsegwenzi u naċċettawhom u namlu prevenzjoni u protezzjoni mhux biss sistema bankarja fl-Ewropa imma anki l-industrija illi jipermettu l-operatività tal-banek tal eh, bħala magna ta' ħasib tal-flus. Dan huwa il-fok għandu jkun il-fokus ta' dan il-rapport li rridu niżviluppaw fl-istrumenti differenti, ċoe fl-istrument illi rridu noħolqu bil-investigazzjoni tal-Panama Papers. U għandi mistoqsija. U il-rapport tal-Kummissjoni fuq il-Korruzzjoni li supposti joħroġ din is-sena flima fiex wasal. Jiena ma smajċ xejn fuq da Tenna fil-ħerqa dan il-rapport li eh, li għandu jkun iktar importanti minn dak li ġi prezentat l fil-2014 biex inkunu nistaw eh, nafaċaw il-problemi li għanna u dimna. Grazie għanna. U fl-ħar Radef. Grazie. Dan u rapport bilanċat, fl-opinjoni tiegħi hawnhekk hawn miżuri li insistejna fuqhom um maħna ħafna żmien, pereżempju l-kooperazzjoni bejn il-komunitajiet ta' forzar tal-liġi biex inkunu jista' jkollna uh, uffiċċju ta' prosekutur Ewropew qawwi. Il-ġlida kontra il- kriminalità organizzata hija importanti ħafna s-sikurezza tagħna. U hija importanti wkoll li aħna nixtiequ ntejbu l-ħajja ta' ċittadini Ewropej. Aħna nixtiequ li dawn il-persuni iħossu ruhom żguri fil-bliet Ewropej u għandu jkollna l-sensazzjoni li mhux il-kriminali qegħdin e, jgvernaw ma liġi u biex ikonna sikurezza ħjara ċittadini Ewropej aħna fi Brussella għanna nibdew miżuri ta' implementazzjoni biex insaħħu ġlieda kontra l-kriminalità organizzata. Grazie. Grazie. Grazie anche tal-diskors konċis issa għedin fil-ħin u għal darboħra nishtiq nirringrazzja għal signora Ferrara għal rapport eccellenti. Hemm tant storja u preparazzjoni biex naslu għal dan ir-rapport. U u u, u għal ġust riferimenti li għamlet, referenza li għamlet għal eh, għal Giovanni Malcone u l-mafja, Falcone u l-mafja fl-Italja. Dawn huwa waħda mill-prioritajiet libe tal-Parlament. Irridu nħorġu b'azzjoni li hija kredibbli u naqblu fuqha mod effettiv. Nixtieq nirringrazzja Shadows kollha anki tal-li huma preżenti biex jagħtu risposta kredibbli. Mela, kollegi, Laura tixtieq tajt xi ħaġa fil-qosor ħafna Laura? Le, m'hemmx għalfejn? Grazzi. Mela, issa għandna id-deadline uh, li jew l-aħħar ta' Mejju, 30 ta' Mejju fl-ofsinhar. Grazzi ħafna mela għal kollegi kollha li ħadu sem. Issa għandna punt wieħed żgħir qabel ma ngħaddu għal sessjoni ta' votazzjoni fl-ofsinhar ċoħe mistoqsija għal risposta minn miktub għal kommissjoni ta' 29 ta' jannar minanti sur korraw fuq il-ksur possibli ta' drittijiet tal-minuri mux akkompanjati barranin f'sqallija. Skont ir-regoli uh, mistoqsija tal kommissjoni għal risposta bil-miktub tista tiġi u dim il-Kumitat u jekk ma jkunx hemm risposta jew jekk risposta tiġi mingħajr b'dew minn twil. Din il-mistoqsija saret fil 29 ta' jannar ta' din is-sena u skont ir-regola 130 il-mistoqsija suppost kellha risposta fi minn sit ġemat. Din l-iskadenza ma ġietx eh, rispettata u sur korraw natik il-mikrofonu biex intajdina xnija l-kwistjoni fil-qosor possibilment. Iva, grazzi President. Fl-Italja b'mod partikolari fil-sqallija ilna inbatu bi pressjoni tal-migranti u hemm ħafna wkoll minuri barranin mhux akkompanjati. E, aħna bħalissa għandna 400 500 migranti, minn minuri u suppost l-alloġi għalihom għandu jkollhom ċerti ehm, strutturi, ċerti faċilitajiet. L-ispiża hija ta' 76 euro u s-46 minnhom hija garantit mill-Ministeru u l-komplement mill-Kumitat Lokali. U imħabba fekk ma, ma nistawx nimxu bihom dawn l-alloġi Din hija sitwazzjoni li hija impossibbli għal min jaħdem fiha. Il-soluzzjoni li proposta mir-reġuni li naqsu l-istandard ta' kwalità u eh, l-ispejjeż bekk niżilnihom minn 76 għal 45 u naqsu drittijiet tal-minuri. Meta jiena tlabt eh, il-mistoqsija li għamilt tal-Kommissjoni f'jannar jekk hija tħoss li dana u qed jirrispetta il-liġi fuq id-drittijiet tal-minuri, specialment meta wieħed is il-rizorsi illi ġew investiti. Din hija mistoqsija li għamilt lill-Kummissjoni. Grazzi, Sur Kurraw, u grazzi anki tal-li tkellim fil-qosor. E, staqsa jekk il-Kummissjoni hiex informata mill-sitwazzjoni u naddi għal-risposta għal-persuna tal-Kummissjoni tirrappreżenta l kommissjoni Itkellmu fil-qosor. Aħna konna qegħdin tard fil- proċessar ta' din il-risposta bil-miktub u jidispieċina. aħna xtaqna aħna xtaqna nkunu nistaw eh, najdulkom eh, risposta xinija risposta tana u mux niskużaw ruħna edin tart ħafna u nifmu li il-mistoqsija jorġenti se namlu kol ma nistaw biex natukom il-risposta mill ektar kmini possibli u għahna dispozizjon ta'kom. Risposta eh, raġunata minna tal-Komissjoni għax il-kwistjoni eh, gravi u ammettew li għaw ritard u il-membri għandhom il-bżon li ikonomi risposti f-vizmin raġonabli, raġonevoli. Imma eh, qed naraw illi intkom onesti fil risposta u sinċiri fil risposta li tajtu il-risposta il-kwistjoni ta' sur korraw hija importanti ħafna u aħna nżommu din is-sitwazzjoni taħt attenzjoni u meta nirċevu risposta nkunu nistaw eh, nitkelmu. Tixtieq iżid xi X'nista' nżid, President, nittamaw li dawn se jirrispondu malajr. Aħna eh, eja niprovaw li konna mekanizmi ċerti u anki eh, dewmien ċert, għax inkella qed innaqsu l-kredibilità. Forsi fil konferenza tal-presidenti jew komitati oħrajn e nipruvaw ikonna mekanizmi li e- jaħdmu b'mod iktar e, ċar u iktar żgur. E, jiena dan il-mekanizmu qed nużaħ iktar minn qabel biex nistabilixi din il-accountability u din is-serjetà. Grazzi lilek u grazzi lill-Kummissjoni ta' risposta. Unħarsu il-qudiem lejn risposta minn naħatakom mill-aktar kmini possibli. Mela namlu pawza ta' 3 minuti sakke biex nipreparaw roħna għal votazzjoni li ħatkun flof sinar. Preċisi. Please bring your electronic cards if you don't have them. Eh, preparaw il-karti elettroniċi jek mux makom, eh, għamlu mot li ikolkom dawn il-karti kolla fidejkom. Colleagues, uh, please take your seats and we'll begin the votes. Kollegi, jek joġobkom u postkom ħalli nibdew il-votazzjoni. Kollegi, ħudu postkom nibdew l-ewwel vot. Dwar l-Aġenzija Ewropea Sigurtà Marittima l-adazzjoni tal-abbozz opinjoni u skont il-proposta għal Gwardjani tal-Kosta għanna żewġ proposti oħra biex nemendew ukoll l-Aġenzija Ewropea għas sigurta Marittima u l-Aġenzija għal Kontroll tas sajt Bekk edin n-waslu opinjoni tagħna brafta ma' din l-emenda għal din l-Aġenzija Ewropea Sigurta Marittima. Kulħadd lest mela nivvutaw dwar il-kompromess u niftħu votazzjoni. tivvota. Nistenna ftit sakemm il-kollegi votaw. U Sur Diaz Damero wkoll jivvota bidu. Kulħadd ivvota votazzjoni sajjem magħluqa. U din u 41 favur 7 kontra m'hemmx assizzjonijiet. Skużawni, skużawni kollegi, għandna l-aħħar vot L-aħħar vot, il-votazzjoni sajja miftuħa. Votazzjoni maluqa. Din taddi 44 favur, 7 kontra memx assessjoniet li firħu l-rapporter. Issa, il tini votazzjoni apposta rakkomandazzjoni dwar deċiżjoni fisem l-Unjoni Ewropea dwar il-ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u Repubblika tal-Peru dwar l-eżenzjoni mill-viża għal soġġorn qasir. Rapporteru l-Onorevoli Gabriel issa għandna l-abbozz ta' rakkomandazzjoni se nivvotaw dwaru u l-votazzjoni issa hija miftuħa. Votazzjoni issa hija magħluqa. Din tgħaddi. 50 favur, vot kontra menx astanzjonijiet. U menx votazzjoni tal-aħħar, u dik kienet fil-fat il votazzjoniet tal-aħħar. Kollegi, issa naddu għal-opinjoni dwar il-konvenzjoni għal persuni b'disabilità mod partikolari il-konklużjoni tal-osservazzjonijiet tal-Kumitat CRPD tan-Nazzjonijiet Uniti, rapporterja Martina Anderson, u Martina, ikka m'dekx kommenti nistaw naddu direttament għal votazzjoni. U niftu l-votazzjoni b'emenda numru 2. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni hija maluqa u din tgħaddi. Numru 3, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa ma taddix. Emenda erba. Nissu votazzjoni. Votazzjoni hija magħluqa. Tgħaddi. Ħamsa votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. Sitta votazzjoni miftuħa. maluqa. Tati, seba, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Tati, emenda numru 8 u 9 u madentiċi votazzjoni hija miftuħa. Closed. Carried. Taddi. Compromise numru 8, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. Emenda 11, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. 12, votazzjoni miftuħa. maluqa. Tati, 13, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Tati, 15, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Tati, 14, votazzjoni miftuħa. Maluqa taddi 16 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. Kompromiss B. Votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. Emendo 20, votazzjoni miftuħa. Maluqa. tgħaddi. 21 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Tgħaddi 22 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Tgħaddi 23 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Tgħaddi 24 votazzjoni miftuħa. Allora, taddi 25 anzi, votazzjoni miftuħa. Allora, taddi 26 votazzjoni miftuħa. Allora, tgħaddi emenda 27 il-votazzjoni hija miftuħa. Maluqa. Tgħaddi kompromess ċe, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Tgħaddi emenda 28, anzi emenda 35, votazzjoni miftuħa. maluqa maluqa maluqa taddi kompromiss D votazzjoni miftuħa maluqa taddi 38 il-votazzjoni miftuħa maluqa. Għanna vot zejiet għal PPE. Maluqa. Taddi. 39 il-votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. 40 votazzjoni miftuħa. maluqa tgħaddi 42 votazzjoni miftuħa maluqa tgħaddi kompromess E votazzjoni maqsuma l-ewwel parti votazzjoni hija miftuħa maluqa tgħaddi it-tieni parti votazzjoni miftuħa nagħluha tgħaddi emenda 43 anzi skużawni se ngħaddu għal emenda 46 u votazzjoni għam miftuħa. Magħluqa. Ma tgħaddix. 47 votazzjoni miftuħa. Magħluqa. Taddi. 48. Votazzjoni hija miftuħa. Namlu li kumplamenta uh, eh, fl Thomas, suġġeriment jibħafna ħafna kien dan. Mela 48 sa emenda kważi suġġeriment eccellenti. Thomas, iżda mhux esattament. Inkomplu. Naġlu. Mela. 48 votazzjonija miftuħa. Maluqa. Taddi. 49 votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. Emenda 50 votazzjoni miftuħa. maluqa taddi 51 votazzjoni miftuħa maluqa taddi 52 votazzjoni miftuħa maluqa taddi 53 votazzjoni miftuħa maluqa taddi 54, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Tadi, 55, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Tadi, 56, votazzjoni miftuħa. Maluqa tati 57 votazzjoni miftuħa marruqa tati 58 votazzjoni miftuħa marruqa tati 59 għanna t-neħija unek votazzjoni jgħam miftuħa Maluqa. 59, emenda 59. Iva, 59. Din taddi. 61, votazzjoni miftuħa. Malluqa, taddi. 62, votazzjoni miftuħa. Malluqa. Taddi. Premessi, emenda numru 1, votazzjoni miftuħa. Maluqa. Taddi. Votazzjoni dwar il-test ek kif ġi modifikat, votazzjoni miftuħa. votazzjoni hija magħluqa din tardi 51 favur votazzjoni kontra żewġ astenzjonijiet nifirħu l-rapporter.